Dear colleagues, Okay, we can uh, start. The first point it is Ħanibdew l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna ngħaddu tal-aġenda. Memx oġġezzjonijiet mela nistgħu ngħidu li adottajna l-aġenda mingħajr ebda emendi. Memx oġġezzjonijiet sewwa wisq. Punt numru 2. Informazzjoni mill-President. Laqa ta' Komitat Interparlamentarju bil-parċipazzjoni tal-membri tal-parlamenti fuq il-topic COP21 Paris tal-2015 lej Ewropa iktar effiċenti ħajseħ fil-20 ta' Marzu wara l-offsenar komissarju Bella u Kanjete u s-sur Hans Brunix il-direttur tal-IEJ ħajindirizzaw il-laqa il-fuq minn 50 membru parlamentari minn stati membri ser jihdu sem il-membri nħedġuwa biex jattendu. Għandhom għandna interpretazzjoni fi 22 lingwa, memx Estonjan. Dil-file tal-laqja disponibli mod elettroniku u ħatkun web streamed. Issa, l-ewwel punt fuq il-negozjati intersezzjonali. Iċ-ċer rapporta l lura l-Kumitat fuq il-riżultat ta' trilogu u l-fajl li ġej. Għan bdejna negozjati, negozjaw mal-Konsilu l komissjoni fuq il-ħajluk. U fit-tieni laqgħa ta' trilogu illi seħ nhar it-tlieta 24 ta' Marzu delegazzjoni tal-Parlament il-Konsilu l-Kummissjoni għamlu skambju ta' femmet fuq il-pozizjoni tagħhom. Id-distanza bejn il-pozizjoni kienet naqset f'xi eh, rigwardi iżda għaldu sinifikanti f'ħafna kwistjonijiet ewlenin, inkluż il-kap fuq il- eh, First Generation Biofuel għal-miri ta' l-enġieli tiġġedet il-mira ta' l-biofuel eh, fil-lata ta' trasport u l-atti ta' implementazzjoni delegati dak soltu argument. Il-Parlament propona illi kompru negozjati fit tillet trilogu u nafu minn korper tal-bira illi il-korper kienu deċidew illi għamlu it-tillet trilogu. Mela, issa nissa nibdew il-votazzjonijiet. Ewel vot fuq il-rapport farija, il-monitoraċ, il-rapportar u verifika ta' missinijiet tal-diossidu tal-karbonju mit trasport marittimu nimendaw il-regolament. 525 tal-2003. Dan huwa vot wieħed waħdu, vot elettroniku, vot nominali, vot miftuħ.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 Mela, l-ewwel nett qabel ma nibdew dal-vot għandi xi aħbar għalikom nġbilkom l-attenzjoni għal xi kummenti mill gruppi politiċi illi saru wara l-aħħar lista ta' votazzjoni u kompromessi indbatu. E, dwar l emenda ta' kompromess nixtieq ngħidilkom illi kompromess 8 a jappoġġata mill-EPP u l-SD u gruppi tal-SD. Uh, e, kompromess 9 u kollu appoġġat mill-EPP il-grupp tal-ISR ma jappoġġax kompromess 7 u 10 u barra minnek u l-ordni tal-vot l-għalde talbu li kunem vot separat ta' emenda 160 minn kompromess lieta u l-grupp Itali PP talbu għal emenda fuq il-vot 41 u 42. Mod individwali bil mhux f'daqqa. Jekk m'hemmx iktar kommenti, Mela, nista naċċetta żewġ rikjesti u naddu għal-vot. Nibdew bi kompromess minn jaqbel, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess numru 2, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess tlieta. Favur. Kontra. astenzjoniet għaddit. Emenda 1B. Favur. Minu favur. Wieħed b jgħid il-kellim. Sorry. <laughs> No. <laughs> okay. We vote on amendment 1. Nivvotaw fuq emenda 1B. Min favu, min favu. Kontra? Astenzjoni. Maddiċ. Emenda 6A. Min jaqbel? Minu kontra? Assenzjoniet għaddit. Emenda 13. Minu favur? Kontra? Assenzjoniet u verifika. l emxie xi IPP iż hawn it-tivvota. Maddiċ. Emenda 15. Janja, favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 22. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. 17. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 16. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 18. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 20. Ah, Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 25. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 23. Favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 24. Favur? Kontra? assenzjonijiet nħasab għaddit imma nifverifika. Kuħat vota buk VPP zejiet. Nġa. Vot malu. Għaddit. Emenda 34 ta' kollega Gutland favur. Kontra. Min jassieni approvat. Emenda. 39 favur. Kontra. Astensjoniet. Maddiċ. 40. Favur. Kontra. Astensjoniet niverifikaw. Kwat vota. Vot malu. Maddiċ. Emenda 41 minu favu. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Għat vota. Ma fatt malu. Maddiċ. 42. Favu. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 44. Favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 45. Zoċ partijiet. L-ewel parti minn favur. Kontra. Sanzjonijiet għaddiet. Tini parti favur. Kontra. Sanzjonijiet għaddiet. Emenda 38. Għaddiċ, ta' taqa, propjament. Mela, emenda 47. un mm, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess serba favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 59 minn kollega Fjellner. Favur kontra kulħadd <laughs> mela astenzjonijiet. Naħseb sibtkom kontu qed fitxu l-emenda ma tsamma. Emenda 62 favur. Favur 62 kontra sensjonijiet ma ddiġ. Nadu l-kompromess 5 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Nifota fuq emenda 62. 72 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess sitta. favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 79 b favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 81 paragrafu 5 min jaqbel kontra astenzjonijiet għaddiet. Nivvotaw fuq 85 ta' Kajnen favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Votaw fuq kompromess seba' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa, nivota fuq emenda d-design ta' kollegi Gerbendi u Favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddit. Nivotaw fuq emenda 91. Le, skużawni. 84. Ta' kollega Pietikajna favur? Kontra? Estensjonijiet għaddit. Kompromess 8. Favur? kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda Nivotaw fuq emenda 89 a tal-kollegi Dan, Skirton Darling u Brannan. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Issa nadu għal 107 tal-kollega Grote. Jew iva kompatibbli minn 95. Favur? Kontra? Astenzjonijiet niverifikaw. Nifutajtu? Nifutajtu? Vot maluq? Maddiċ. Mio għaxa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 111 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 112 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 115 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 114 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 110 sa li votaw mod separat mill-kompromess tlieta favur ta' 116 jgħid il-President. Favur kontra assenzjoni ta' dit. Kompromess 8a favur kontra assenzjoni ta' dit. promess disa. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Antiet. Emenda 121 minu favur. Kontra. Um, Astenzjonijiet maddiċ. Ejja naqbżu qabża kbira għal emenda 129 tal-kollegi Dans, Skirtin Darwin Gulfija min jaqbel ma 129. Favur kontra. Attenzjoniet. Għaddiet. Emenda 132 tal-kollega Fjellner minn favur kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 133. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma tiġ. Kompromessa 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 135 b. Favur. Kontra astenzjonijiet għattiet. emenda 146 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 144 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Niverifikaw. Vot miftuħ. Koħat t-vota. Vot malu. Maddiċ. Emenda 141 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. verifikaw Votajtu. Vot malu. Maddiċ. Emenda 143 minn favur. Kontra. Astenzjoni tad-diet. Nivotaw vot nominali, vot aħari, vot miftuħ. Votajt vajtu għajtu, vot malu, għaddit. Ok, adesso passiamo al voto. ma l issa nistaw naddu al vot fuq l-opinjoni dwar il-rifet. Nibdew b'emenda tnejn dawk favur kontra stensjonijiet verifika Abbiamo un pipì e di troppo. Pepe Zejet, grazzi. Nan u l-vot, sazzjoni, muddeċ. Emenda wieħed, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tlieta, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda erba, dawk favur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 Votazzjoni għalix kollox mhux postu f'dis-sala. Ħamsa favur. Emenda ħamsa kontra. Ma sibx għaddiet verifika. Avete votato tutti? Votajtu kolla. Nal votazzjoni. Għaddit. Maġġoranza ta' wieħed. Emendamento 6 della collega. Setta ta' Dato tutto. Kontra. Verifika. tu kolla. Pepe Zejjet. Nal-votazzjoni u detto. Seba, favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Kompromess wieħed, favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Emenda 10. Favur. Kontra. Assenzjonijiet maddeċ. Naħseb iżda verifikaw. Il voto è aperto. Votazione miftuha. Danno le votazzjoni Antes. Erbatax dawk favur. Kontra astensjonijiet maddeċ. 18 favur kontra Għaddiet. 19 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 20 kontra astenzjonijiet għaddiet. 21 ta' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 22 dawk favur kontra astensjonijiet verifika. Avete votato tu? Votajtu kolla kemm Nan il-votazzjoni? Maddiċ. Emenda 23 favur, kontra. Astenzjoniet, verifika. Votajtu kollha. Nar votazzjoni. Għaddit. 24 dak favur. Kontra. Għaddit. 25 emenda orali mill-Onorevoli Gotland. Iva għara l-emenda orali nisħu li din id-definizzjoni għadu tir-rispett ta' drittijiet tal-istati membri li applikaw standards iktar stretti f'każijiet fejn l-Unjoni Ewropea tipprovda l-armonizzazzjoni minima. Dik hija l-emend li tagħna. Quindi in aggiunta all'emendamento. Mela li tiżdiet ma' 25, żida ma' 25, u xek, sawa. Xaħat li ma jaqbilx? Mela, għal emenda 25 dawk favur? Kontra? Astenzjoni ta' diet. 26 dawk favur? Kontra? Astenzjoni ta' diet. Emenda 27 dawk favur? Kontra? Astenzjoni ta' diet. Emenda 28 dawk favur? kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 29 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda la verifika. Avete votato tutti? Quatt vota l-esti? Għaddiet. Jiskużar il-President. Emenda 30. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika. Kulħadd tivvota nagħlqu l-votazzjoni. Maddeċ. Kompromess nej favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 39 da favur kontra assenzjonijiet għaddit. 40 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wieħed u 40 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 42 da favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 43 dak favur. Kontra, Astenzjonijiet għaddit. Emenda 44 daw favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 49 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 47 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 45 dawk favur, kontra, Astensjonijiet għaddit. Emenda? Gli emendamenti 46 e 48 decadono, votiamo l'emendamento C. Mela, 46 u 48 waqaw sa 50 ta' Gerling, favur. Kontra, assenzjoniet għaddit. Emenda 52. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 52. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 43. 53. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit emenda 54 f'żewġ partijiet, vot maqsum. L-ewwel parti, favur. Kontra. qed għaddit. It-tieni parti, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma nafx, verifika elettronika. Avete votato tutti il voto. Votajtu għal votazzjoni ma ddiċ. Kompromess Astensioni Favur. Kontra. Astenzjonijiet hamsin. 57 favur kontra et. għaddiet. E- emenda 63 favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 64 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 65 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 66 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet verifika iżda ovvja li għaddiet. Abbiamo un PPE di troppo. Pepe eżejjed. Grazzi. Nalqu votazzjoni maġġoranza wiesa għaddiet. It-tieni parti dawk favur tat-tieni parti minu kontra Astenzjonijiet ma' Emenda 67 favur kontra assenzjoni ta' ditt. Emenda 69 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Emenda 70 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Emenda 78 dak favur. Kontra. Astensjonijiet ma ditx. Emenda 71 dak favur. Dak favur kontra għaddit. Emenda 72 dak favur. Kontra. Astensjonijiet ma ditx. Emenda 75 dak favur. Kontra għasaxxanijiet naħseb li għaddit maħjar verifikaw. Iva, nistaw nifsu votazzjoni jista, skużawni. Laqtu votajtu, l-esti, nal votazzjoni għaddit. Issa l-nodwa 76. Tal-kollega Gelling, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 78 dawk favur, kontra, astensjonijiet verifika. Kwaħt vota, nan votazzjoni għaddit. Emenda 79 dawk favur, kontra, astensjonijiet, iżda ħjan għamlu verifika. Avete vota? Kwaħt vota, nan votazzjoni, maddeċ. 80 issam dawk favur,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 Punt seba' fuq l agenda tal-lum. Andiamo al punto 7. Mela, punt seba' fuq l agenda tal-lum, l-opinjoni tal-kollega Bounce fuq il-kriżi tal-Ebola. Mela, l-ewwel waħda emenda 69 favur. Kontra. Astenzjonijiet għad-dis. Emenda 70 favur. Kontra. Astenzjonijiet għad Emenda 71 favur. Kontra d għaddiet. Emenda 72. Favur. Kontra. d-diet. Kompromess disa. Favur. Kontra. d għaddiet. Emenda 80. Dawk favur. Favur 80 kontra. Assenzjonijiet għaddit. Emenda 81 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 82 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 83 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 84 favur kontra Astenzjonijiet. Verifika. Għaw essen dizzejiet. Sawa? u votazzjoni għaddiet. Kompromessa 10 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 92 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 94 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 101 fejn insibu emendorali tal-SND Iva, Sur President, fl-emenda orali għedin nitolbu għal vot separat fil-fat. Jekk taċċettaw l-eliminazzjoni ta' terminu fuq biodiversità lejn l-aħħar tal-emenda. Ci sono obiezzjoni se ci sono. Għawn oġġezzjonijiet. Tidus umu jekk tidus tamlu oġġezzjoni. Hemm il-grupp liberali ġifir nifutaw mingħajr emenda orali. Il-test oriġinali ta' 101 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddix. Nadu sal-102. Verifikat jitolbu. Grazzi, mela verifika ta' 101. Voto è aperto. Niftru votazzjoni. Avete votato tutti? Kuħat vota nar votazzjoni. Maddix. Sewa. 102 issa. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddix. Mela għaddu 12 issa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Mela emenda 111 tal-kollega Gusseland. Favur, kontra, astensjonijiet għadda. 110. Favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 114 dawk favur. Astensjonijiet għadda. Kompromess 12. A. Ah. Kompromess nax bess, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Naddu għall-emenda 112 b'emenda orali prezentat mill-Essendin. Nessun obiezzjoni? Memx oġġezzjoni għall-astant nivvotaw bl orali għal 112 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għadda. 115 dawk favur kontra astensjoniet maddiex. 116 dawk favur kontra astensjoniet maddiex. Emenda 117 dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 118 dawk favur kontra astenzjonijiet maddix. Emenda 119 favur. Kontra, astenzjonijiet maddix. Emenda 120, dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddix. Kompromess 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nivutaw fuq emenda 124 l-aħħar parti li hija kompatibbli li mal-kompromess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 126 favur kontra stenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 128 dak favur kontra stenzjonijiet ma ddiċ. 129 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 130 favur kontra min jastjeni ma ddiċ. 14 kompromess 14 dak favur dak kontra stenzjonijiet ma ddiċ. Naddu issa l-emenda 141 tal-kollega Fontolis. Favur kontra maddiċ. Emenda 143 kompatibli dak favur kontra maddiċ. Emenda 142 dak favur kontra dawk li astienu Mux għat nifem xejn, jgħid il-President, nifverifikaw. Avete votato tutti? Kulħadd tivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa? Ma diċ. Kirrabkom. Uh, uru sew idejkom meta tivvotaw. Li miss da favur kontra stenzjonijiet għaddit. Emenda 445 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 146 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 15 dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddit. 153 il-test il-ġdid li huwa kompatibbli bżieda miegħu dawk favur dawk kontra min jastjeni għaddiet 155 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet emenda 156 daw kvur daw kontra stenzjonijiet ma għaddietx emenda 157 daw kvur daw kontra stenzjonijiet għaddiet 158 daw kvur daw kontra stenzjonijiet għaddiet 100 59 dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 160 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Amenda 161 dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddiet. 162 dak favur dak kontra. Niverifikaw. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Votajtu kollha? Għaddiet. Emendamento 163, dawk favur. Dawk kontra, stenzjonijiet għaddiet. 164 dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet għaddiet. 165 dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet għaddiet. Issa ser naddu al premessi, kun premess numru wieħed dawk favur daw kontra stenzjonijiet għaddiet. Adesso abbiamo l'emendamento 7 con un emenda 7 b'emenda orali ta' soċjalisti li jintom ktibtu fil-lista. Għaw xi kummenti? Le tajjeb mela nivutaw fuq emenda 7 bl-emenda orali dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Nivvutaw fuq kompromess numru 2. Premessa B dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddiet. Nivvutaw issa fuq emenda 12 it-tieni parti kompatibbli mal-kompromessi kollha l-oħra fuq premessa B dawk favur. Dak kontra astenzjonijiet ma' diċ. Niverifikaw. Avete votato tutti? Kulħadd vota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Is-soċjalisti għamlu xi żbalji, ma ma importax, ma ditx. Kompromess numru tlieta. In favor? Favur? Kontra? Tajjeb. Stanzjonijiet għaddit. Naddu issa. Premessa ċemenda 18 it-tieni parti kompatibli dawk favur. Kontra. Stanzjonijiet għaddit. Emenda 23 dak favur. Kontra. Stanzjonijiet għaddit. Emenda 24 dawk favur. Dawk kontra. Stanzjonijiet għaddit Kompromess erba. Favur. Kontra. Sensjonijiet għadiet. Emenda 26 dak favur. Dawk kontra. Sensjonijiet għadiet. Kompromess 5 dak favur. Dawk kontra. Sensjonijiet għaddiet. Emenda 30 dak favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma Emenda 32 dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet għaddiet. Emenda 33 dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet għaddiet. Emenda 34 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 35 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 6 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet Naddu issa l-emenda 30 dak favur, Dawk kontra, stenzjonijiet ma' 10. Emenda 40 dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet għaddiet. Emenda 41 dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet ma' 10. Kompromess 7 dak favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 46 dak favur, daw kontra assenzjonijiet ma dieċ. Emenda 48 daw favur kontra assenzjonijiet ma dieċ. Emenda 49 daw favur daw kontra assenzjonijiet ma dieċ. Emenda 50 daw favur kontra assenzjonijiet ma dieċ. 51 daw favur daw kontra astenzjonijiet ma diċ, emenda 52 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma diċ, kompromess 8 dawk favur, dawk kontra, min jestieni għaddiet, emenda 59 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet, 60, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma diċ, emenda 62 dawk favur, dak kontra, astenzjonijiet ma diċ. Emenda 63 eh, dak favur, dak kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 65 dak favur, dak kontra, astenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Kulħadd tivvota ma ditx. Tjera tajja fil-President. Emendamento 67. Chi a favore? Chi è contro? Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 68. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. l aħħar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 Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom matul il-votazzjoni xi votajna fuq ħafna affarijiet. Allora, faccio i complimenti ai relatori e interrompiamo per due minuti perché... Serni o il minuti. Mux nissejt il-qum bat nibdew diskussjoni ta'na bil-kwiet. Żewġ minuti. Cari colleghi, cari colleghi, penso che abbiamo dato tempo. Kollegi, naħseb kena bizzejet ħin biex titilqu mill-kamra, eh, minn ġi titlaq mill-kamra seta jitla, issa nistaw nibdew id-diskussjoni tagħna fuq punt 8 fuq l-agenda tagħna li għandu x'jaqsam mal eh, l-esperjenza li aħna kenna fismiħ tal-kummissarji u dak li għanna nitalmu mill-futur mill-proċess tal-2014. Għan opinjoni għal rapport li qed tagħmel jagħmel kumitat afkom u l-opinjoni hija fidejn Aldo Patricello naddi l-kelma l-kollega Patricello biex jifta id-dibattitu fuq dan is-suġġett anke fid-dawl ta' l-esperjenza li aħna għamilna. Grazzi, President. Ftit ta' silenzju però, President, għalli xek. Msax naħdem. Kieġobkom? Silenzju, komplejna biex xoltana. biex bekk eh, il-kollega li jkun jista' jgħidilna eżattament xini l-opinjoni tiegħu. Ismi tal membri tal-Kummissjoni Ewropea tu opportunità l parlament u l-opinjoni pubblika biex jiskopru il-persuni, il-kwalifiċi ta' dawn il-kandidati. Il-proċess eh, ta' smieħ li bħalma tafu miħux previst mit-trattati saret issa prassi eh, normali ta' dawn l-ħar 20 sena u eh, għandha t-tip u koll il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali eh, għamel proposta biex jiġu valutati l-proċeduri u l-metodi utilizzati għabbażi tal-esperjenzi flimkien ma' eh, kumitati oħrajn involuti għal pariri fostom il-Kumitat Envi li għalih jiena rapporter biex bekk ikun hemm eh, f'dan ir-rigward. Għal din ir-raġuni aħna provajna nagħmlu proposta li għal kemm għandha xi limitazzjonijiet, it-tista' xorta ċertu mod tenfasizza l-esperti kritiċi li karatterizzaw is-smieħ tal-kummissarji Eh, nominati fil-Kumitat tal-Envi. Mod partikolari jena nħos li fil-sezzjoni ta' smieħ tal-annes 16 tal-regolament tal-parlament li jitkellem dwar regolamentazzjoni tal-approvazzjoni tal-Kummissjoni u importanti li l-mistoqsijiet tal-membri eh, parlamentari eh, ikunu miġburin skont it-tema tagħhom iktar flessibilità fuq kif ser nimaniġaw dawn il-mistoqsijiet eh, titlo tippermetti li gruppi politiċi biex jiddeterminaw x'inhu ma l-prijoritajiet tagħhom fid-dawl tal-punti eh, li jixtiequ jikkjarifikaw u wkoll jiffaċilita b'mod iktar ġenerali il-preparazzjoni ta' smih innifsu minħabba numru ikbar ta' smih li fihom hemm involuti wieħed żewġ eh, kummissarji jew iktar kummissarji fl aħħar smieħ li kanna eh, kien hemm nuqqas ta' possibilità minn naħa ta' membri parlamentari li jagħmlu eh, domandi ta' replika risposti li kienu taw il-kummissarji nominati. Eh, din poġġiet il-kulħadd sitwazzjoni ftit komda irridu nirrevedu din it-tip ta' proċedura u nħoss li huwa meħtieġ li nigarantixxu li l-gruppi politiċi ħin massimu ta' question time matul ismieħ. Punt ieħor li nixtiequ nenfasizzaw għandu x'jaqsam mal-proċedura tal-valutazzjoni tal-kandidati. Inħossu li huwa tajjeb li nilħu ftehim bejn il-koordinaturi tal gruppi differenti politiċi naħseb li huwa tajjeb ukoll li nevidenzjaw li f'nuqqas li eh, ma jkunx hemm qbil huwa importanti li naġixxu skont maġġoranza wiesa u ovvjament ikun hemm il-forzi ta' kull grupp politiku u wkoll il-possibilità li l-gruppi li jixtiequ li jisemmu li huma mhux qed jaqblu u skont il-valutazzjoni li tkun saret. L-aħħar aspett jitratta dikjarazzjonijiet finali tal-valutazzjoni Inħoss li huwa fundamentali d-dikjarazzjonijiet finali ikunu approvati malajr kemm jista' jkunu jsiru pubbliku wkoll fi żmien 24 sija tal-tmiem ta' smija. Dawn huma uħut mill-kummenti l-osservazzjonijiet li jiena stajt inkludi fil-opinjoni u jiena ċert li eh, fid-dibattitu li sar kien hemm suġġerimenti oħrajn li jistgħu jiġu implementati u intom tistgħu tagħmlu dawn il-proposti wkoll bekk ikun kuntest li fuq qed jaqbel kulħadd u bekk inkunu nistaw natu um, il-parir tagħna lill-Kumitat Afko dwar ismiħ tal-Kummissarju li dan fil-fatt jirrappreżenta strument ta' demokrazija importanti għal membri tal-Parlament Ewropew u għal miljuni ta' ċittadini Ewropew li aħna fil-fatt nirrapprezentaw. Grazzi. Grazie e adesso comincerei subito il giro con eh, gli shadow Issa il-Shadow Rapporters eh, il-kollega Bolzan. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Cijenjene kolegice i kolege, želim zahvaliti gospodinu Patričelu. Na... Kolegi štatne ringracija lil kollega Patricello għax-xogħol li sar il eh, smieħ tal-Kummissarju ma fil-fat proċess utli ħafna għall-Unjoni anka għall-Parlament u importanti wkoll għall kontroll demokratiku minnaħa ta' ċittadini il-Kummissjoni u anke minna tagħna għandna rappreżentanti eletti ta' ċittadini u importanti wkoll li nagħtu iktar uh, li l kandidati li ser ikollhom xogħol responsabbli fil-Kummissjoni. Aħna wkoll ikonna l-opportunità li nisamaw xinu ma' l prioritajiet u l-programmi ta' dawn il-kummissarji uh, nominati u nifmu xinu ma xinu l-arfin taħħom. Samil l-erba u design dan il-proċess ra eh, tibdiliet importanti ħafna u matul kull smiħa ħna irridu nipprivaw nigzbu eh, informazzjoni kemm jista' jkun nitalmu minna bekk inkunu nistgħu nagħmlu din is-sitwazzjoni iktar viżibbli kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, per eżempju, il-Kommissjoni attwali għandha kwota minima li ma tistax mm, tkun ta' satisfazzjon però xorta waħda. kiku jipproponu iktar kandidati mill-istati membri eh, singoli eh, frigwerta nisa forsi tkun hemm soluzzjoni għal din il-problema ma miex il-problema li rajna dikina kienet problema fi rigward tal-Slovenja, per eżempju, fl-aħħar sessjoni, fejn eh, l-Slovenja ma kellha l-ebda għażla kieku kien hemm iktar kandidati li kienu kienu ġew proposti nkunu nistgħu naġixxu mod differenti f'dan ir-rigward. Issa fir-rigward tal-tini eh, kummissjoni ta' Barroso kien hemm attenzjoni kbira li natat fir-rigward tal-tasmih u anke l-użu ta' teknoloġiji eh, l-ġodda fir-rigward ta' zida f'dan l-interess. Tiżisti xorta waħda il-problema tal-distanza um, li hemm bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet u rridu neħħu din id-diviżjoni li hemm. Fi rigward tal-smieħ rridu uh, eh, nirriflettu iktar fuq l-involviment taċ ċittadini Forsi kun hemm ukoll mistoqsija minn naħa taċ ċittadini Uh, dan itejjeb il-proċess u iżid ukoll il-viżibilità meta niġu għal mod ta' kif insaqsu l-mistoqsijiet, naħseb li sistema ping-pong, eh, msejħa hekk, eh, se tkun iktar utli, bekk kun jistaw jiġu mistoqsija iktar mistoqsijiet u jkun eh, hemm iktar ħin li jingħata l reprezentanti tal-Parlament irid ikun hemm ukoll din ukoll ittejjeb il-kwalità tal-tasmieħ ismiħ li jinkonvolġu kumitati differenti parlamentari għandhom jiġu regolati mod aħjar, mod partikolari fir rigward tal-ħin eh, li fih jistaw jitkellmu. Il-kumitati jirrit ikollhom ukoll ħin indaqs biex jitkellmu u r-regolament tagħna jgħid li l-Parlament uh, għandu jiddeċidi bazi tal-kwalifika tal-kwalifiċi tal-kandidati. Irridu kol naħsbu iktar fuq il-possibilità li nżidu kol il-kriterju tal-eligibilità tal-adegwatezza bazi ta' affarijiet personali u professjonali tal-kandidat. U fil-mistoqsijiet irridu nkunu f'pożizzjoni li namlu proposti li permettulna li namlu valutazzjoni tajba tal-kandidat. Kol, jekk jiġi rifjutat il-kandidat, il-passi li għandhom jittieħdu wara dan l-istadju għandhom jiġu regolati, ovvjament. Il-kollega Koneċna. Dziękuję Pana předsedo, také já bych chciała podziękować e, panu zpravodaji za wypracowanie. Grazie. Grazie, reporter tal-li abbozzaw l-opinjoni. Għandi xeffar li xtaqt nsemmi. Xtaqt niddiskuti. Aħna nejdu jew sobbana naqblu fuq li il-mistoqsijiet naqduhom. Jieġed naqbel maħadi għaliex anki mod partikolari jemmin għandu forsi portfolio iktar wisa bħala ċertu kandidati ovvjax, Ovvja, ximdaqiet aħna qed titkellmu iswed u ma titkellmu abjed u ħadd ma għet sens. Naħseb li tejn li ismiħ ikkun fi tliet sijat, fi żmien tliet sijat. Meta l-kandidat bazzikament imbat ma jkunx jaf x'jaqbad jgħid u sempliċiment irid jara kif ħajjamel biex biex jispicċa. jispiċċa il-smiħu u jaddi. Ġifiri xorta naħseb li tikonna tlet sijat, imma naqsmu daw tlet sijat. Biex anki nistgħu nagħmlu forsi mistoqsijiet ta' segwitu follow-up questions. Jekk il-kandidat ma jweġibx fl-aħħar kull manna għandna ċans wieħed. Sarja bil-miktub li nistgħu nibatu. Unitolbu uh, tweġibiet għal mistoqsijiet tagħna Aħna nafu x'tip ta' ittiri aħna irċevejna mill-kandidati. Da mhux eh, kliem tagħhom, daw kienu staff ta' segretarjat jew staf ta' komissjoni li kidbuha. Forsi nistgħu naqsmuhom żewġ żewġ partijiet, żewġ blocks, l ikun ikunu eh, ikun hemm inqas tul ta' ħin Kumbat ikon iktar ċans nasbu fuq il-mistoqsijiet, emmin jaħseb emmin jgħid li jisir jaf li sar kandidat ftit ġemat qabel il-smieħu, diffiċel jom biex jipreparaw. Speċjalment meta naraw kif il-Kummissjoni jaqduha fl-2014. Mela l-ħar dawn jidun ċans li fendu ruħom u l-pozizjoniet tagħhom. Evalwazzjoni numru 5. Jekk gruppi kbar politiċi jaqblu mela għandhom id-dritt li jgħaddu kandidat, iżda irridin jingħatu ukoll illi gruppi iżgħar politiċi forsi kellhom ċertu oġġezzjonijiet li kiku ma jaqblu qablux mal-kandidat. għandu jgħajna aktar l-qoddim biex nkunu nafu eżattament ġara ma ġarax għandu jkun hemm rekordjar ħalli ħana m'għandux neħlu f'xulxin. Għandu jkun ġust ukoll. semmu leħinna u nisprimu l-opinjoni tagħna. Ħaġa oħra li probabbilment il-komitat tagħna ma jistax jagħmel xejn dwar li hija bidla jew il-bidla inti kandidat. kollegi gbar garanzjani tija jgħidu li dina normali, ma jekk kandidat jiġi sostituit, mela għandek bħal per esempio komissarju Sekkovic. Mm, sibx li ta' jkollok situazzjoni fejn eh, pal maġġar għandha persuna li indi ma jkollux idea kif ħajja xejja ma jagħmel fil-portfolio, jekk xi ħadd jgħidlu dal-proxmu li jumej qabel illi f'daqqa waħda ħajkollu smieħ, ħajkun kandidat, u għaz da kellu idea li kien fuq il-lista, mela problema, ma jistax jiġru hekk l-affarijiet. Jina, jina nipreferi li kieku jkollna deadlines itwal, għaliex bekk ikun hemm min forsi jerġa' jiġi elett, intom tgħidu li normali forsi, ma nasib il-pressini ta' ħin ma kienx neċessarju. Minnaħa dan ismiħet qed iseħ, minnaħa l-oħra konna nafu fejn iridu irridu u fil-Kummissjoni u manna ebda opportunità li nerġgħu li nittrattaw fil-verità fuq jekk il-Kummissjoni partikolari u oħra jkunu jistgħu iġessu l-portfolio tagħhom jew le. Issa jkun ikonna bidlu xi affarijiet fir-rapport iżda bażikament dan jinkludi kull marrit nejtijin, jinkludi kollegi. ċennaw Basic Out. Grazie mille Basic Out. Grazie, nishtiq ningrazzja wkoll ir-rapporter ta' dan l-abbozz. Naħseb li l-punti li qegħdin inkopru hawnhekk din l-opinjoni qasira ħafna, ovvjament minħabba kemm tista' tgħid l-opinjoni tista' l meni nixxilek għal-menu semmi kollox. Xieħut minnom għandhom zon jiġu elaborati iktar, rizvluppawhom aktar. ċaga kruċjali. Ma għal-menu għanna ċans iktar dialogu biex dak li jkun ikun jista forsi kollu iktar sens ta' li jista' jwieġeb jirġa' jirbatti għax kuħat frustrat, għax dak li kun sa ta' biss jagħmel mistoqsija waħda u jwieġib jom ma jwieġib il-kummissarju ma tagħmilx differenza għax eh, jista' jabdi mbata eh, kollu jabdi għal punt li jmiss. Imma ġifiri dil ħaġa ta' dibattitu iktar ikun hemm ċans li dak li jkun jagħmel mistoqsija jisħaq jinsisti li l jwieġbu per pereżempju. Ehm, jista' jkun hemm problemi b'xi każijiet per eżempju, kif lejn il-Kummissjoni tas-Saħħa dawn tant għandhom ġinda it portfolios minn ċerta li taħdem li tal-clustering. Fiddi jena s bil-miksub forsi nistaw namlu għek. Mintom għattejdu koll li janki fit smiħa jseħ. Eh, ma nafx kif taħdem di. Eh, deċiżjoni ta' kif nistaw naqduhom fi gruppi daw daw l-clustering. Diġa jizaj wasal bil-ġiliet bejn il-gruppi qabel ma għal għall smiħ ġiviri. Mm, ma nafx, ma sibx li wasanna eżattament għal għal pożizzjoni fuq għadina. Għanna bżon nifmu eżattament xi rridu x'qed nippruvaw niksbu, irridu nifmu li bil-clustering diġà jkunu ħarġu deċiżjonijiet politiċi ta' mistoqsijiet li missa jiġu indirizzati. Issa fuq numru 4 kien hemm il ta' id-dikjerazzjoni tal-interess finanzjarju xi tfisser di? X'inhu l-lan tal-Komitat Ġuri? Mm, daw vera jistaw jitolbu li kuna miktar studju u evalwazzjoni jew sempliciment jagħtu rekomendazzjoni jittakka kafem do jseħax, jridu naraw għadi għax il-mod kif inhom miktub reporter li jgħid sempliciment jridu naraw jekk u għatajab bħet għar fil-kontenut dak li għal, imma bat hemm indipendenza personali, darba l-oħra, kien ħafna dibattitu ta' xini tridu ngħidu bija di indipendenza personali, kif nistgħu nevalwawa u nil-deċiżjoni fuqha. Allura rridu nivolvu l għol ta' ġuri jomlek għaliex kien hemm ġlida gnormi politika mek f'dak il-kumitat tar-rekord. Irridu naraw kif ser naħarġu b'rekomandazzjonijiet tajbin biex id-darba li jmiss nkunu nafu esattament x'jista' ma jistax jagħmel ġuri. Fuq artiklu 5. Naqbel ma' rapporter, taħseb, fuq kif naslu għal deċiżjoni fuq jekk aħniex naqblu ma' kandidat jena li ovvjament jekk aħna naqblu naraw li hemm maġġoranza Um, um, kbira mela flittra nizzel un bat flittra tista tindirizza l-minoranzi u kol. Kanet ikonna diskussjoni fuq il-proċedura, jekk għandna bżonn unanimità sħiħa biex nitolbu għal vot f'kumitat sħiħa jew le. Kien hemm ukoll diskussjoni naqa' ah, stramba għaddejja fuq għadi. Irridu nkunu ċarri li jekk hemm grupp wieħed li jitlob għal vot, mela jitlob vot. U b'xi mod irid iseħħ. Hija stramba li regoli ta' proċedura kienu miftuħa l-interpretazzjoni differenti, jridu nagħlqu din il-lakuna li għandna. Fuq artiklu 6 naqbel ħafna li fil-żmien 24 sija littra eh, ikunx hemm vot jew le u nanamita jew le, l menu litra tkun ippubblikata għax ukoll mhix ċara di. U irridu wkoll nżommu ma l-iskadenzi għax jekk inti ħadd skadenza fir-regola tal-proċedura ħafna drabi qedemmek mingħajr ma tiġi mingħajr ma tiġi rispettata. U hekk ħafna min, irridu nkunu stretti fuq nafusna jekk aħna l-iskadenzi irridu nżommu magħhom. Punt illi rrid inżid huwa fuq il-kwistjoni ta' tliet sigħat jekk hux tliet sigħat u x-xira jew le għal komissarji li huma ovvji, ovvjament um, maħtura jew mażula ta' posta, u bizziet, imma kena ċertu problemi fej kena. Um, problemi bi struttura ġita tal-komissjoni kena fiċi presidenti kelli kellhom portfolio wisa ħafna fejn ħafna komitati kienu voluti. U peress li f'istess waqt qegħdin ngħidu li qegħdin noħorqu naqik iktar lokal dialogu għal kull MP, għed kollok iktar inqas MPs semlu mistoqsijiet imma baxxi ħut minn dawn il-Viċi Presidenti jinhom ħafna komitati li kopru portfolio tagħhom. ġifiri ċertu stati jkun diffiċli li nilimitawhom ma' tliet sigħat u fir-regol ta' proċedura dawn it-tliet u ma ħafna drabi msemmija mod pjuttost ħarx eh, kifer. Ehm, irridu namlu namlu sistema għal dawn il-viċi presidenti li indirizzaw ħafna komitati li xorta li kollom dialogu xem daqqa tal-ura t-letzijat il metodu allura rridu nżidu ma dan. Dan għandu jkun l-unika suġġett li aħna rridu nżidu imma għabbija il-suġġetti eh, huma hemm imma rridu naraw kif opinjoni envi um, rekomandazzjonijiet tajbin biex intejbu ismiħa darba li jmiss għaliex huwa ovvju naħseb ikoll naqblu ma dan ismieħ rridu ntejbuhom. Is-sur Mazzuronis. Eżis kollegi, ħanuża il-Litwan, iżin pajizi. Kollegi, ismiħ publiku tal-kandidati, komissarju kandidati, huma importanti biex nevalwaw jekk il-prioritajiet ta' kull komissarju għaxirak, jekk x kapaċi, għamil xogħol Nasab għal xi kandidati damna u naħsbuha u biex nindeġidu. Nasab minħabba xi sati membri preżentaw il-kandidati tagħhom tard wis. Naħseb li iktar dim għandna bżonn illi nagħmlu data. Skadenza ġifiri. għal proposta tal-kandidati. Tininet? Jizna taw iktar attenzjoni għattalba talba mill-Parlament Ewropew illi jihdu post ta' kandidat jew li l-portfolios imbidluhom. Jiena nemmen illi l-opinjoni tal-kumitat responsabbli li nagħmlu dan għandu jkun ta' bil-fors legalment. Nasa, per meta nipruvaw naqblu fuq jekk kandidatu x-xira jew le, aħna irridu nagħtu iktar attenzjoni għal prinċipju ta' ugwaljanza u nqisu l-opinjoni tal-gruppi politiċi kollha ikunu kemm ikunu kbar jew żgħar. Inaseb li fema ta' kull grupp politiku għandu jkun rifless fl-itra tagħna. Dak kollox minn naħa tiegħi, grazzi. Grazzi, ġonorevoli Balzo. Grazzi. Ovvjament l-ismieħ eh, li jagħmlu għal-kummissarju ma importanti ħafna. Għafna punti wkoll importanti li s sintendi iżda. Xieqse minn kwestjoni bażika hawnhekk. F'dan il-kumitat Il-kandidat huwa mistenni li kollu ċertu għarfien. Irrid ikun jaf x'inhu l-proċessi leġislattivi Illi huma dejjin fil-kommissjoni ma ninsew kemm il-kummissarji individwali kif jirċievu portfolio. Mhux każ pereżempju l-istati membri jitolbuhom biex jirisqu qudiem persuna għal qasam partikolari le. Nkella nistennew minn dan nies li eh, ikollhom għarfin vera fil-font ta' dan il-qasam, ma mhuwiex il-każ. Għalek, għanna persuni illi minn għandu ċertu għamon taħin partikolari biex jippreparaw. qed ngħid li ma nix inkunu kundenti bihom, imma ma jistax nistennew li b'din is-sistema li aħna dejjem ħajkun hemm professjonisti involuti li ikollu esperti fil-qasam li jkunu tawa bħala portfolio. Għanna meta kienna dialogu dwar il-kummissarji Mm, ħafna drabi rajtu problema kbira, x'jista' jinserta li kummissarju? Ma konx jisju iġeb, mistaqsija partikolari. Sur Carmen Novella, per eżempju. Sur Egghout għallu li jekk il-Kommissjoni għalli jekk il-Kommissjoni deċijiet iktar ambizjuż fuq proposta leġislattiva, għal ġestjoni tal-iskart xandu jagħmel jew jekk għandu xikun u ma weġibux. U jina jekk meta għamilt l-istess mistoqsija tina xi eżempju prattiċi għal darbaħra ma xevejx eh, tweġiba. Allura, naħseb li l-ikbar problema brabta ma dan l-ismieħ u għal-fat li għibda tweġiba xirqa u tajba u tura edin jinataw lil dawn il-mistoqsijiet n-namlu. Ovvjament jgħid ntejbu l-proċess, ewna ma naħseb li rapportu għu tajjeb. Tajjeb wis, mela. Peress li naqħin issa. Għad-dispożizzjoni nixtieq nagħmel xi kumment fuq l-esperjenzi illi aħna minna fis-smieħ tal-kummissarji Brabta ma xi suġġett li jew xi punti li maħarġux fid-dibattitu jidru li huwa importanti biex inkunu nistgħu niċċaraw il xieġi ma xiġrix fil-smieħ u struttura tal-audizzjoni tal-smieħ, jgħanna rispetta dak li jettu mintu, jettu intom kif qed id-dob. Hemm ħafna drabi fejn kummissarji jirrispondu biss parzjalment eh, għal mistoqsijiet tagħna. L-fatt li jistgħu biss jwieġibu ta' darba u daqshekk u m'għandek ċans irribatti jurina illi meta pereżempju il-kandidat kellu żewġ minuti biex jwieġeb jagħmilek minn minuta u nofs tweġiba ġenerali ħafna li tkun ovvjament is-servizzi tagħhom ikunu preparaw ma jidħolx fir-qaqad ma jidħolx fis-sugu u mbagħad ħafna drabi jagħmel 20 u 30 sekonda. Eh, jala, interventi hija 20-30 sekonda eh, qabel. U ħafna drabi kandidati m'għandhomx ma kellhomx il-mistoqsijiet tweġibit li xaqgħu l-mistoqsijiet tagħhom. Ġbis id-dik tinbidel b'xi mod. Jien fil-fema tiegħi li irridu naraw jadi tal-24 sejja kif għallu kol fil-sur ċellu fl-opinjoni, minn mindu jibdew dawn l-24 sija? Nibdew noddu mill-tmim ismieħ? Mill-moment minn meta l komissar jew l-kandidat, insomma, iwieġeb l-aħħar mistoqsija? Il-pubblikazzjoni, jen pubblikazzjoni t-tiġi bit-tmim il-proċess li fisser wara l-konferenza tal-presidenti fuq il komissarji irridu nidefinixu eżattament minn mendu jibdew joddu dawn 24 sena biex mbatt nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna li x'mod li inti tala il-proċess ta' evalwazzjoni minn 24 sija fi żmien 24 sija mit-tmiem ismi. Ħaġoħra li tistenna sakemm ikun hemm il-konferenza tal-presidenza tal-presidenzi jiddiskutu bejnietom u mbagħad jibda dawk il-24 sija. Rridu niddiskutu eżattament eh, xikunu l-effetti u riżultati ta' wieħed jew liħor. Mela ħadd ikra ma jxaq jitkellem f'dan rigward, ġifieri nista' ngħaddi l-Kummissjoni jekk iridu kiridu forsi jikkumentaw. Eh, fuq dak li aħna għedna, fuq dak li aħna indikajna fil-proposta tagħna, tal-opinjoni tagħna, u mbagħad immexxu l-qudiem. Allura ngħaddi minnu fih l-Kummissjoni jekk jogħġbok. L-għadu mm, uh, tajba kaxin renan, jina nitkellem fil-qosor ħafna biex nejt bizi il kommissjoni jgħat segwi bil-raqa il-diskussjonijiet li għu ma sejrin l-affarijiet speċem il rapport mill-lem fil-kommissjoni dejjem lesta eh, li taħdem mod kostruttiv il diskussjoni ovvjament tabel li kunem organizazzjoni li tkun iktar trasparenti kemm jista' jkunu wkoll iktar waħda ugwali għal-kummissarji kollha biex jkunu l-koll evalwati bl-istess mod. U għalek, eh, da kollu li ritnejt eh, fil-qosor fuq dan is-suġġett u għent aħna ħankomplu nisimgħu bir-reqa għal dak li għandkom u xi tgħidu fuq diskussjoni. Grazzi. Grazie, adesso quindi per concludere l'argomento darei... Grazie, biex nara il da stat nabdu l-mikrofon l-ura l-rapporter, l-kollega Patricelli Ivan, semmi biex xiftit punti, ħajkonna l-opportunità zgur nitkelmu fiktar dettal. Biex nkun nistaw ikonna parteċipazzjoni demokratika ħjar. Mela, um, tlet fistijaj l-iskadenza ħajkonna sutta straordinarja li ħasseħ fil-27 ta' april Strasburgu il-vot afko għal-5 ta' Mejju. Il-punt li jmiss hija ismiħ tal-Komissarju. Forsi għagġin aktar fil-votazzjonijiet mill maġinajna da sat nisospendi l-laqa u nerġaw nibdew fil-11 għall-audizzjoni tal-Komissarju. Dear colleagues, I think that it is time to... Eżis kollegi, naħseb nistaw nibdew issa bil-qatana nibdew l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Komissarju Andrew Kaitis fil-kontest ta' dialogu strutturat fuq il-priorità għal-program taħt mal-2016 palma tafu il-membri kolla fil-fat dan jafuħ għanna ħafna files pendenti fil-qasam ta' din responsabilità tal komissjoni tal komissjoni il vitro Diagnostic Medical Device il-medicini għall-użu uman u veterinarju, l-alf, il-kontrolli uffiċjali, cloning u l-bqija. Aħna u d għanna ħafna xogħol, komissarju, u din l-okkazjoni sera tkun waħda utli. Biex nistaqsu xirridu mill-Kummissarju Andrew Kajtes u xirridu mill-programm ta' ħidma s-sena l-ġejja. Irriġ bħal ma tafu għal programm ta' ħidma tal-2015 għannu xi problemi marbuta mal-sena preċedenti dik tal-2014, sena speċjali li x'kienet sena elettorali. Nistaw nibdew għal stant u nistrutturaw dawn it-tip tal-aqat diskors ta' introduzzjoni, starrija ta' introduzzjoni u wara ikon żewġ rounds ta' mistoqsijiet l-ewwel round mar reprezentant tal-grupp u t-tini wieħed wara l-ewwel tweġibiet mal-membru tal-kumitat illi saqsew biex jieħdu l-mikrofonu. Nad il-mikrofonu l-Komissarju Andrew Kaitis biex ikun jista' jibda u mbagħad ngħaddu l-mistoqsijiet eventwalment. Jekk jogħġbok. President, membri onorevoli tal-ambjent, tal-Komitat fuq l-Ambjent, is saha Pubblika, s-Sigurtà tal-Ikel, u ta' peċira li għal l-lum jgħat niddiskuti numru ta' punti ta' interess komuni fuq il-Sigurtà tal-Ikel u l-qasam tas saħħa għaddew kważi ħames xhur minn meta il-Kommissjoni bdiet il-ħidma tagħha sa minn dak iż-żmien jiena eżaminajt l linji gwida politiċi ta' President Juncker u rbattom mal- mission letter tiegħi u kolli konsidrajt l-informazzjoni anki wara laqat li kelli ma' kummissarji membri tal-parlamenti nazzjonali u dak Ewropew, ministri, partijiet interessati li inkludi NGOs, industrija u soċjetà ċivili wara dialogu kostruttiv nistaw naraw issa kif hemm żewġ pilastri b'saħħithom fil-lista ta' prioritajiet u ħankompli għaddej sa' tmiem il-mandat tiegħi bihom fl-2019. Jiena nittama li fil-futur ħankun nistgħu ikonna rapporti regolatorji fuq l-istat attwali tal-Ewropa li inkludi situazzjoni tas saħħa tal-ikel u s stampa ġenerali tas saħħa u s-sigurtà tas saħħa u tal-ikel fl-istati membri. Nixtieq illum natikom stampa ġenerali tal prioritajiet tiegħi, prioritajiet qegħdin finalizzaw. Iżda l-ewwel nixtieq ngħidilkom illi għandna żewġ blokok ta' prioritajiet fuq kwistjonijiet ta' saħħa u sigurtà tal-ikel il-proċess għadu għaddej u nixtieq niddiskuti anki mal viċi President dan il-kulleċ Umbat inqassam u nistaqsi l-membri tal-komitat ta'kom u l-NGOs din il-prostifik tal. Nixtieq ngħidilkom il-għala l-kol kemm aħna edinaw il-wol tagħna bħala politiċi. Għana parti mill-istess struttura, aħna rridu naħdmu taħt l-istess trattat u nixbdilkom l-attenzjoni mod partikolari l-artiklu 168 ta' trattat tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea illi aħna bħala Parlament, Kunsill, Kummissjoni kif ukoll l-Istati membri mitluba unajt hawnhekk eżatt illi niżguraw illi kunem livell oli ta' protezzjoni tas saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implementazzjoni tal-politika u l-attivitajiet tal-Unjoni. Din hija responsabilità maqsuma tagħna, ovvjament għandna opinjonijiet u perspettivi differenti tiegħi huma bbażati fuq il-prijoritajiet tal-mission letter tal-President Juncker illi irċivit l-appoġġ ta' din dan din il-Kamra. Wieħed mill-fatturi unifikanti u illi l-koll servu l-ċittadini Ewropej irnaraw ħames snin oħra li ċittadini kunu ħassew real kambjament reali f'ħajjithom f'termini konkreti musta noqgħod nitlob illi nippruvaw jena nishtiq najdilkom per eżempju illi l-istennija tal-ħajja dvarja sa 8.4 snin mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u dawn u dak li rridu naħdmu fuq u dawn id-differenzi rridu n-eliminaw. Dan huwa meħtieġ u rridu nindirizzaw il- bżonijiet tal-kostituenti ta' hemm bżonn ta' bidla pożittiva. Dwar prioritajiet tas saħħa aħna rridu naraw prevenzjoni, promozzjoni u protezzjoni fil-ġlieda kontra ċerta fatturi it tnaqqis tal-pis tal-ċerta mart kroniku, il-sistema tas saħħa l-EMR, l-antimicrobial resistance, u l-protezzjoni ta' ċittadini kontra teddik transkonfinali. Meta bdejt ftit ta' snin ilu jiena kontet li l-approċċ tagħna jkun ibbażat fuq it tlet P. Il-prevenzjoni, il-promozzjoni u l-protezzjoni. Meta bdejt ftitxur ilu rajt illi hemm bżonn ġildu kontra l fatturi tar-riskju għaliex il-kawżi ta' mortalità, tarzi ta' mortalità dejjem ħajkunu għaljin wis. Iżda aħna rridu niġġieldu il-fatturi bħal tabak, alkohol, inattività fizika, ikel mhux tajjeb, obeżità u ġestjoni tal-istress. L-isfida tagħna hija tnaqqis tar-riskju sabiex innaqsu l-inċidenza tan-numru ta' mart kroniku. Din hija raġuni il għala nixtieq li konna approċ politiku iżjed koerenti li l-azzjonijiet u diskussjonijiet illi seħħew fis-snin riċenti fuq il-kwistjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Jiena bdejt numru ta' laqat ma' partijiet interessati, per eżempju, il-Forum tas-Saħħa u l-Alkohol, il-pjattaforma għal azzjoni fuq dieta u l-attività fizika sabiex ikun hemm skambju ta' opinjonijiet dwar l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel iżjed f'dan il-qasam jiena ser niddiskuti l-politika fuq l-alkoħol u nutrizzjoni mal-Ministru tas-Saħħa x-xahar li ġej fil-Kunsill tas-Saħħa informali u ħankun jgħat nara anki ħerqan jena għal rizoluzzjoni parlamentari fuq l-alkohol li mill nistani fem sejra tiġi adottata f'April, parti dan jena inħeġġeġ napoġġa l-istati membri fli għatu aċċess bikri għall-screening djanjużi u trattament l ċittadini tagħna kif ukoll jagħtu vaċċini u lantana u li nejnu l-istati membri sabiex ikollhom approċċ integrat għal kura tas-saħħa u biex innaqsu l-imwiet prematuri. Issa dwar l accessibilità l-effettività u s-saħħa tas-sistemi tas-saħħa. Palma dan il-dġa preċedentement, il-mission letter hija waħda mill- punti prinċipali li nirina fuq om nifoka l-politika tiegħi irridu nifmu aħjar kif jaħdmu s-sistemi tas-saħħa, irridu nisviluppaw għalfin speċifiku għal pajjiżi u għalfin transkonfinali internazzjonali li appoġġa l-proċess ta' semestru Ewropew. F'Novembru beda x-xogħol ukoll ta' grupp ta' espert ġdid fuq il-evalwar tal-performance tas sistemi tas saħħa dan l-istati membri tijom forum ma' skambju ta' esperienzi u identifikaw anki għafas metodoloġiku għal lejnuna l-eżerċizzji ta' evalwazzjoni fl-ħajmi l ħajli id-dinaraw fej kif nistaw namlu t-tip għall-attivitajiet ta' promozzjoni u prevenzjoni kif ukoll għal tisħiħ ta' sistemi ta' saħħa. Irridu naraw li ma' odot nazzjonali u Ewropej sa' jintużaw biex intejbu azzjoni pozittiva. Irridu naraw anki xi drittijiet jista' jkollhom il-pazjenti fid-direttiva għal saħħa transkonfinali sabiex dan jirriżulta għal aċċess aħjar għal kura ta' saħħa fost l-Unjoni Ewropea. Sabiex mhux biex nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini kollhom dit timur f'pajjiż ieħor għal trattament u jieħdu il flusom lura, iżda joħloq mezz ta' kooperazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex inwasslu kura tas-saħħa aħjar Għabbażi din id-direttiva rridu anki nespandu fost l-istati membri servizzi ta' e-health u l-evalwar ta' teknoloġija ta' s-saxħa aħna rridu nkomplu nkooperaw ma' l-istati membri fuq l-aċċess ta' mediċini innovativi u trasparenza fuq il prezzi ta' mediċini, kwistjoni illi intom tafu li hija importanti għal bosta. Issa l-antimicrobial resistance. L-ewenet irridu inżommu u d-dimajnejna illi din hija għodda importanti għal ġieda kontra il-mart. Naf illi l-effettività ta' dawn il-medicini hija titbaxxa minħabba użu ħażin u użu żejjed. Żewġ inizjattivi marbuta mal-AMR diġa diskussi f'din il-kolleġġ u proposta għal l-art animal medikat Jiena kontent il proibizzjoni ta' l-użu preventiv ta' dawn l-AMRs donna edha tikseb appoċ wiesa il-pjantazzjoni tal-AMR jiskadi fl-2016. Aħna rridu il-laqaw konferenza ta' livell oli fuq din il-kustjoni biex naraw x'azzjonijiet ulterjuri jistgħu u għandhom jittieħdu nittama illi tkomplu toppoġġaw niftin il-ġlieda tiegħi il- Nishti issa nsemmi t ta' tas saħħa il nżommu ċittadini tagħna siguri kontra dan it-teddid hija importanti lina l-koll. Aħna lesti nappoġġaw lill-Unjoni Ewropea biex tiġġieled il-kriżijiet fossom il-pandemiji. Għanna nieħdu talima issa mill-tfaqqih tal-ebola fil-punent tal-Afrika, aħna rridu nkunu preparati għal kwalunkwe tedida tas saħħa transkonfinali fl-Ewropa għadna kif wittejna triq għal procurement konġunt għall ewwel darba fost stati membri biex ikun jistgħu jixtru tamir protettiv personali għall istarijiet biex ikun jistgħu jitrattaw il-pazjenti b'mod sikur f'każijiet ta' Ebola u każ ieħor ta' mar serju infettiv. Jiena ħankompli li lill istati membri jużaw din l-odda tul il-mandat tiegħi. Sur President, permetti li nsemmi issa il- Is-sigurtà tal-ikel għandna bżonn ta' ġestjoni tal-kriżi u regolamentazzjoni aħjar, reviżjoni tal-proċess ta' teħita deċiżjonijiet għal GMOs, AMR u koll illi għadni kif semmejt, l-endocrine disruptors, l-klonjar, il-benestri tal-annimali u l-etikettjar tal-ikel. Issa permettu li nitkellem fiktar dettar fuq xi ħut minn dan il-ġestjoni tar-riskju, sigurtà tal-ikel huma punt importanti fil-portafol tiegħi jina nixtieq nibda bl-ewwel missjoni li ġiet assenjata lili mill-President. Li niżgura li l-Kummissjoni tkun dejjem lesta tilab il wol tagħha fil-kapacità tagħha fl-Unjoni Ewropea biex titratta situazzjoni ta' kriżi l-Unjoni Ewropea għandha l-ogħla standards ta' sigurtà tal-ikel fid-dinja. L-iktar punt importanti għalina huwa li nżommu dan l-istatus u li namlu ġestjoni tajba tal-kriżi il-tini missjoni tijaj il-rispettaw l-impenji tal-Komissjoni biex inasu l-burokrazija fil-proċessi u l-proċeduri għall-operaturi fl-industrija tal-ikka. L-tielet aspett huwa l-importazzjoni ta' prodotti non konformi. Aħna ħana ġixxu kontra dawk li ma jirrispettawx ir-regoli tagħna u jaħdmu b'attività fraudolenta. U meta nkunu temmejna r-reviżjoni tar-regoli fuq il-kontrolli uffiċjali jiena ħan nipprova nindirizza b'mod speċifiku prodotti fraudolenti dawk illi qed jiġu b'mod partikolari minn pajjiżi terzi biex nalimitaw dawn il-prazzi għarriqa u nkomplu nħedġu iktar attivitajiet doganali, spezzjoni ta' taxxa kif ukoll dawk ta' olaf oħrajn. Issa l-GMOs. Il-GMOs irnexxina naqblu dwar soluzzjoni għal tkabbir tal-GMOs. Jien nixtieq nirringrazzja lill-Parlament talli eh, sbossan la soluzzjoni kondiviża il-pass li jmiss huwa issa għal GMOs għalli kellu l-alf. Nixtieq infakkar illi hemm proċess għaddej għal revizjoni tal-proċess ta' teħita deċiżjonijiet li ġi finalizzatu jgħat dispozizjoni tal-Pubbliku f'April l-Unjoni Ewropea ġiet mitluba illi tilħaq l-istennijiet ta' ċittadini jiena ħerqan li konna dialogu kostruttiv mal-Parlament sabiex ta' fl tinstab soluzzjoni illi tagħti responsabilità ġusta lil gvernijiet demokratikament eletti. Issa dwar l-endocrine disruptors, Tiret pirta tijaj, nishtiq nsemmi li ġemata ilu kan puntu dibattitu fil-parlament. Aħna rridu nizviluppaw din il-kussjoni mill-ġdijt, un jien għandi impen biex il-waslu azzjonijiet malajb mod trasparenti biex nejnu l-ċittadini. Jiena nistieden kom teħdu sem fil-diskussjonijiet tal-23 ta' april u il-konferenza pubblika wara dan issa dwar il-benessi tal-annimali. Din sejra l-istrateġija għandha tiġi implementata f'sal-aħħar tas-sena. Iżda fadal kwistjonijiet pendenti li jridu jiġu indirizzati u l-kwistjoni tal-besta tal-annimali hija importanti ħafna dan huwa suġġett sensittivi li jeħtieġ illi għan nikkonsidraw l-alternativi kollha possibbli mill tiġdid tal-istrateġija għal anki proposta ta' liġi ġdida u użu ħjar ta' sussidjarjetà e kif qegħdin noqorbu dejjem iktar tal- il l-iskadenza tal-istrateġija ħana din riflettu dwar passi għal-ġejjini, iżda bħalma naf li intom tistaw tif musew qabel inkompli għaddej sejr kompli nġbet l-attenzjoni tal-kolleċ lejn dan il-punt ta' sensittiv. Issa kemtejn dwar l etikettjar fid-dawl anki ta' sensitività ta' suġġett din id-dar esprimiet opinjoni favur ta' etikettjar obbligatorju għall-oriġini ta' laħam i-proċessat ma' dan kollu l-konsumaturi mhumiex lesti ħalsu għal prezz tradizjonali ta' din l-informazzjoni għal dastan taħna maħniex konvinti 100% jekk nistax jew għandix niproposti niproponi etiketjar obbligatorju fuq livell Ewropew issa, Sur President, permetti li ngħid kemm dwar xi ħut mill-files illi għaddejjin bħalissa mill-proċess leġislattiv l-ewwel nett il-novel foods u l-cloning palma tafu diġà diskutejna l-kwistjoni tal-klonjar fit frar dwar il-proposta ta' novel foods għadna d dajim fl-ewwel fażi ta' trialogi nixtieq illi issibu kompromess u l-Kummissjoni tkun se tappoġġa xi ħut minn dawn il-kwistjonijiet L-aħħar u mhux l-inqas nixtieq insemmi anki il it-TTIP nixtieq inkompli nisħaf fuq il-pożizzjoni tagħna ebda kompromess mhux sejjer isir fuq l-istandards ta' saħħa tal-Unjoni Ewropea ma ħanissejrin natu u nċedu il-livell oli illi għana ta' sigurtà tal-ikel illi ħares l-interess ta' ċittadini tagħna, Sur President jiena għadni kif fissajt il-prioritajiet tal-mandat tijaj f'dawn il-punti interdipendenti l-antana u għal-intejbu is-saħħa u s-sigurtà tal-ikel għal ċittadin għal-nis tal-Ewropa aħna irridu nagħmlu l-għamlu kollu tagħna. Nemmen li ħames snin oħra ħankunu nistgħu ngħidu mhux ridna nagħmluha, iżda irnexxinna nagħmluha. Jena ħerqan issa nisma' l-opinjonijiet tal-membri onorevoli. Grazzi. Thank you, Commissioner, for these uh, uh, introductory statement, but also for having uh, uh, put on the table. Grazie ħafna tal-li prezentajtilna dawn il-punti kollha li għaw taħt il-fajl uh, tagħna. Ser nibda bl-ewwel round ta' mistoqsijiet. Nibdew minn Peter Lize għal pepe Grazzi ħafna President, Komissarju. Grazzi għal kummenti tiegħek għandi żewġ punti. Il-Kumitat għadu kemm ivvota fuq emenda maġġoranza ċara għal valuri nutritivi għal ehm, regolamentazzjoni dwar il-laħam fejn għanna l-ittiket tara li kell fi regolamentazzjoni naraw xikunem eżattament flik f'dan il-ħami proċessat Nixtieq għal santi inkunu nafu xi ħaġa aktar ċara dwar il-proposta f'dan ir-rigward għal din ir-regolamentazzjoni. Inti qed li kien hemm u grazzi għal dan. Il-ġida kontra rezistenza microbial għanna inizjattiva u dimna li naħseb li huwa importanti hija tajba ħafna u flimkien ma' Sinjera Grostet nappoġġawha. Forsi tista' tkun xi ftit iktar preċiża. Għanna saħħa tal-annimali, saħħa tal-bniedem li għandhom jiġu meqjusa l-kol flimkien hemm ukoll problemi fil mediċina tal-annimali għanna l-menti u koll mill-bdiwa qed jgħidu hemm dawn il-kontrolli kollha posti fuqna, rridu naqsu l-użu tal-antibiotiċi fil-bidja, u rridu nużaw ċertu uh, antibiotiċi fil-medicina tal-annimali u xinajdu għal-medicina tal-bnidem. L-użu tal-antibiotiċi fil-medicina uh, tal-bnidem għanda tiġi meqjusa b'mod kritiku ħafna. Tista' tajt u għafidejn l-istati membri li jagħmlu dan jiddeċidu dawn l-affarijiet u ċertu affarijiet huma għafidejn l-istati membri iva imma hemm ukoll ruoli għalina il-bażi legali għas-saħħa tal-annimali hija wieħed sitta tminja. Din il-bażi legali tapplika wkoll kol saħħa tal-bniedem. U l-Kummissjoni qed tipproponi estensjoni tal-esklusività tas-suq għal mediċina tal-annimali din hija xi ħaġa tajba rridu dan malajr kemm jista' jkun mod urġenti għandna bżonn ta' antibiotiċi u naraw kif nistaw eh, natu inċentivi li l-industrija biex toħroġ b'antibiotiċi ġodda. Kwissjonijiet eh, u regoli fuq eh, antibiotiċi tal-annimali għandhom jiġu trasferiti għal tal-bniedem. Grazzi ħafna, issa Mattias Gord, jek juħġbok. Grazzi President. Jekk inti tar il-programm ta' ħidma dan huwa ah, żgħar ħafna. Dak li għadna nanalizzaw matul din is-sena, però xorta waħda għandna xi problemi inti tkellem dwar TTIP. Għandna delegazzjoni li marret l-Istati Uniti l-ġumma l-oħra. Il-kol ġejna l-lura daqsxejn ah, konfużi għaliex ma tantx huma entużjasti dwar it-TTIP naħa l-oħra tal-Atlantiku. Ma kien hemm l-ebda risposta fuq il-cloning u il-laħam ipproċessat. Mu mm, interessanti naraw se jiġri l-ufarija minna ħal-ħarja tal-Atlantiku hija xaġa pjuttost ristretta rridu noqogħdu attenti ħafna u rridu noqogħdu nkunu modesti u naraw eżattament x'ser iwasslu n-negozjati għaliex ser jieħu ħafna żmien u għal-grupp tagħna huwa importanti ħafna li jkun hemm aċċess għal-saħħa kemna diskussjonijiet xarrejn ilu fil-plenarja kienna dibattitu naħseb li rridu nkunu iktar speċifiċi naf li l-Kummissjoni ma tistax tintervjeni fis-sistemi nazzjonali minħabba il-leġizlazzjoni imma sessjar ta' teknoloġija ta' saħħa iva naħseb naf li hemmhekk teknoloġija javanzata ħafna u irridu naraw kif nistgħu nassiguraw li il-mediċini jorsu u l-aċċess għal-mediċini jkun assigurat kena dibattitu fu il-preparazzjoni tal-epatite C, il-prezzijiet li spredew, dan huwa kas li juri eżattament xi jussu u konsumaturi. Irridu u konna approċ tajjeb f'dan ir-rigward biex nassiguraw li dawn il-mediċini um, ehm, punu jistaw jaffardjawhom minn nies dwar servizzi ta' saħħa transkonfinali naħseb li dan huwa qasam importanti ħafna kif għandu jiġi implementat fil-futur li x-reġuni eh, fuq il-frontieri eh, naraw kif jista' jkun hemm profitt miżewġ naħat. Xi ħaġa oħra kellna l-iskandlu fuq e, totalizmajd f-sittinijiet kienem disammit kas li għadu għadhom jidru fl-Unjoni Ewropea li kellhom l-tajtilhom sar minħabba dan il-prodott. E, Għandaqstant irridu naraw kif dan il-900 persuna jistaw jiġu mejjuna biex intejbu is-sitwazzjoni tagħhom u ma ma kinux ħadu il- prodott oriġinali uh, li huwa regolat u ma użaw il-possibilitajiet legali kollha li kien hemm u se noqgħod nidħol fid-dettall ta' dawn l-istejjer, però forsi tistgħu tagħmlu xi ħaġa biex tassiguraw li dawn id-900 persuna eh, li saritilhom ħsara minħabba it-talidomid eh, jiġu mejjuna l-istati membri bħal jinsabu fi stati membri Spanja, Renju Unit u l-Iżvezja hemmhekk jinsabu dawn in-nies. Nippruvaw għal daqstant nilħu eh, ftehim. Uh, u b'referenza għal pajjiżi wkoll il-Ġermanja, aħna trattajna din il-problema mekk ukoll u forsi flimkien mal-Kunsill inkunu nistgħu niksbu soluzzjoni mhux burokratika li tkun tista' tgħid lin-nies. Grazzi. Grazzi ħafna, issa fisem li sijar sur Piega. Grazzi ħafna. il Grazzi kummissarju Ma nasibx li dan huwa programm modest, huwa mimli ħafna, intens ħafna, u qed jitlab għal ħafna sforzi. Nista' ngħid dan għaliex jiena qed nifoka fuq l-esperjenza eh, marbuta mat-tieni parti tax-xogħol tal-Kummissjoni. Atti leġislattivi qegħdin isiru qed jiġu ippreżentati id-dati tal-iskadenzi jiġu eh, notifikati u l-dati eh, ta' implementazzjoni u emmek l-affarijiet jibdew jikkomplikaw ruħom. Hemm ħafna problemi marbutin mal-implementazzjoni ta' direttivi, aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu approċċi ġodda imma qabel ma nibdew triq ġdida rridu niffinalizzaw id-dispożizzjonijiet kollha eżistenti. Id-direttiva ta' tabak waħda mill-latti ewlenin adottati fit-term ta' qabel kienu l-atti tas saħħa pubblika. Mandiġ għal xiex eh, nejdilkom kem huma huwa perikolus it-tabak kem għal ehm, eh, mini pejjeb mod attiv u dawk li jihdu d-doħan minħabba ħaddieħor. Jien għandi għad ta' mistoqsijiet dwar ċertu atti għan jiddefinixxu il-pakkett, l-ingredjenti, il-possibilità li jkun hemm taħlita ta' varjetajiet differenti ta' tabak, eċetera, eċetera. Il-mistoqsija tiegħi torbot mal-proċedura li nadottaw eh, l-atti ta' implementazzjoni u il-monitoraġġ u il-follow-up hemm ħafna eh, delays u għal daqstant il-mistoqsija tiegħi hija din il-Kummissjoni se tkun tista' tadotta atti ta' implementazzjoni fuq id-direttiva tat-tabak u il-Kummissjoni se tkun tista' tagħmel monitoraġġ tal-proċess tal-implementazzjoni fl-Istati membri jekk il-Kummissjoni ma tistax tagħmel dan tistgħu tieħdu konsiderazzjoni l-possibilità li timmodifikaw id-direttiva biex bekk tagħtu iktar ħin għal iktar implementazzjoni aħna irridu nkunu iktar effiċenti, ma jekk irridu nkunu iktar effiċenti, din miex biss kwistjoni nadottaw atti legali. Jekk irridu nkunu effiċenti, irridu nifukaw fuq l-implementazzjoni l-atti ta' implementazzjoni offruti fil- eh, għandhom jipprovdu dan kollu. Għandkom xi informazzjoni, għandek xi informazzjoni f'dan ir-rigward kien hemm xi ostakli diffikultajiet dwar atti ta' implementazzjoni li jitrattaw id-direttiva tat-tabak. U ħaġa oħra, għandek xi dejta dwar il-progress tal-implementazzjoni fi stati membri individwali? Issa fisem l-għalde il sinjura Meisner. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju għall-ispiegazzjonijiet tiegħek u tal-li ġejta hawnhekk magħna għandi żewġ mistoqsijiet kollega ta' Eh, mistoqsija ta' kollega u kumment. Jiena naqbel ma' dubji tijak jekk u meħtieġ ta' it-tikketar mm, mandatorju ta' oriġini għal l-laħam proċessat il-kamra kienet favur eh, u jiena naqbel miegħek. Dan huwa dak li xtaqt nikkommenta dwaru. L-ewwel mistoqsija fis-7 ta' Marzu ta' din is-sena l-Kummissjoni Ewropea formalizzat l-irtirar ta' proposta fuq direttiva ta' trasparenza fuq il-prezzijiet ta' mediċina għal ehm, Eh, għal-bniedem. Għanijiet importanti eh, kienu fil-qalba ta' din il-proposta kollha appoġġjati mill-Parlament fl-ewwel qari u mir-rapporter xedew rapporters li rappreżentaw maġġoranza tal gruppi politiċi eh, matul din dan it-term parlamentari. Dawn inkludew aċċess um, iktar maġġel għal terapiji rimborsi, deċizjonijiet ta' rimborsi mill-Istati Membri inti xi ħaġa dwar dan. It-tina ħaġa frankar sistemi ta' saħħa nazzjonali fir-rigward ta' deċiżjonijiet ta' dwar rimbors fuq mediċina ġenerika u it-tielet ħaġa ambjent tas su inqas frammentat għall-industrija tal-farmaceutiċi biex ikun hemm iktar kompetittività l-anijiet tagħna għadhom importanti għall-Kummissjoni u jekk iva il-Kummissjoni għandha f'moħħa li tirriforma l-proposta mod sħiħ jew parzjalment, jekk iva meta. It-tieni mistoqsija tiegħi eh, dwar il-medical devices naf li eżattament mhijiex il-kompetenza tiegħek hija l-kompetenza tal-kollega tiegħek imma inti bħala tabib inti interessat ħafna eh, f'dan il file Il-mistoqsija tiegħi hija din x'taħseb dwar l-iżvilupp eh, li għandu x'jaqsam dwar il-medical devices. Thank you very much. And now for the Madame Issa għal-gwe is-sinjura Koneċka. Grazzi, President. Kummissarju, jena nishtiq nir-ingrazzjak għal prezentazzjoni tijak. Kont koraġus li inti poġġejt dan kollu f'dokument u fejn aħna mbagħad inkun nistgħu nistaqsu mistoqsijiet. Għandi tliet mistoqsijiet speċifiċi ma rridx is ħin u għal daqstant sar noqgħod lura milli ngħid kummenti personali dwar it-tliet piece tiegħek il-promozzjoni, il-protezzjoni u l-prevenzjoni inti inti zitt magħhom parteċipazzjoni inti kif tara il-parteċipazzjoni, kif ser koopera ma l-ewwel inizjattiva Ewropea eh, dritt l ilma l-inizjattiva ta' ċittadini dritt tal-ilma. U ħagħuħra, inti semmejta l-ewel darba li kontaw, unbat dan ma sabx f'postu fl-ebda dokument, hija partecipazzjoni u kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet ta' pazjenti. Din hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex il-pazjenti, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti huma xi ħaġa importanti ħafna fil-kura tas-saħħa. u tingħata ftit attenzjoni lilhom fl-Unjoni Ewropea kollha jekk din tiġi inkluża fil-programm ta' ħidma jekk din tkun soġġetta għal regoli ċari din hija fil-fatt xi ħaġa li napprezzawha. F'konformità mal mal-grupp interparlamentari u r-rekwiżiti tiegħu il-kura tas-saħħa għandu aċċess inklusiv għal kura tas saħħa ah, Nistgħu narbtu fuq l-appoġġ tiegħek din hija xi ħaġa li għandha tkun fil-programm tal-Presidenza u bekk intom għandkom iktar appoġġ għal programm tagħkom u aħna nkunu nafu li din realistikament ser tkun dan realistikament ser ikun suġġett ser ikun wieħed mit-topics inti semmejt it-teddit eh, li aħna niffaċċaw u il-mart perikolus. Dawn jinkludu kol it tuperkolozi imma hija marbuta wkoll ma' fatturi soċjali li kontribwixxu għal tixrid ta' tuberkolozi. Inti taħseb li din hija kwistjoni tal-kura tas-saħħa jew taħseb li hemm mod ta' kif nipprevjenu tixrid tal-marda fost dawk li huma dawk iċ-ċittadini żvantaġġati. Kellim li jmiss, grazzi President, nirringrazzja li l-Kummissarju tal-li indirizza għad ta' suġġetti li għadhom fil-portafol. Grazzi tal-li inti provajt tkopri kollox f'dan il-kambju ta' opinjonijiet. Nishtiq insemmi tlet kwistjonijiet li nishtiq li konna iktar ċerezza dwarhom minn għandek bħala kummissarju l-ewwel dwar it-TTIP Jiena qed nitħawad ħafna iktar biex nkun onest għaliex kull darba li kummissarju jitkellem dwar it-TTIP dejjem jenfasizzaw il-punt li issa l-standards Ewropej fuq il-portafoll tiegħi mihomx qed jiġu diskussi, mihomx qed jiġu ma nistawx negozjaw fuqhom u l-ebda kompromessi wkoll qed jingħas dwar l-istandards tal jek jekk titkellem dwar il-Kummissarju ehm, tal-Ambjent jarlek l-ebda kompromess dwar kwistjoni tal ambjent Fuq kull kwistjoni l-ebda kompromess. Fl-istess ħin Malmström qed tgħid li TTIP mhijiex eh, eh, pjattaforma normali ta' negozjati għaliex m'hemm l-ebda tariff barriers bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u għalda Sant Malmström ġa qalet li din hija kwistjoni Eh, li fija niddiskutu l-standards, regoli tal-standards. Issa jekk kulħadd kull kummissarju qed jgħid portafol tiegħi m'hemmx negozjati u mhux se jkun hemm kompromessi, ma nistax nifhem xejn fuq xiex qegħdin nitkellmu hawnhekk. Tista' tiċċara li ftit iktar għaliex qed inħoss li hawn ċertu diskussjonijiet dwar l-standards u kif tista' inti bħala kummissarju kummissarju kollha qed jgħidu li fuq il-files mawx iktar mawx kompromessi għaliex nistgħu nifqu negozjaw dan fuq it-titib issa fuq il-welfett tal-annimali. Jiena smajtek tajt li din hija kwistjoni sensittiva, semmejt is-sussidjarjetà, irrid niddiskuti mal-kollegi, eċetera, eċetera. Imma dak li qed nikkonkludi huwa li dan miħux fil-programm ta' ħidma għal din is-sena. Naħaf li hemm stati membri li qed jitolbu lill kummissjoni biex toħroġ leġiżlazzjoni ġdida, eh, bażi ta' xjenza ġdida, u bat kull darba minna naħat jekk nisma' din hija sensittiva niddiskutuha kwistjoni ta' sussidjarjetà, imma nfakrik li fit-Trattat ta' Lisbona hemm miktub li fil-formulazzjoni u l-implementazzjoni tal-kwistjonijiet ta' trasport, sajt, agrikoltura, politika tal-ispazju, eccetera, eccetera, l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom minn Jatu każ sħiħ tal-annimali, tal-welfare tal-annimali u għaldan sant għalfejn bħalissa regola tant ċara fit-trattat tal-Lisbona issa f'daqqa waħda saret sensittiva, hemm kwistjoni ta' sussidjarjetà rid niddiskutiha mal-kollegi, eċetera, eċetera. Aħna rridu azzjoni minn ħadd fuq il-welfare tal-annimali Inti qed li tiddiskutija għax hi sensittiva. Le, jien irrid iktar ċaresta dwar dak li ser tagħmel inti. U dan hu eżempju ċar ħafna meta aħna niddiskutu l-cloning jekk lefsa qed tajt li l-cloning qed joħloq il-sofferenza tal-annimali qed nara li apokrita li l-Kummissjoni għadha mhux favura li tirregola għaliex hemm il-sofferenza tal-annimali u skont it-trattat l-Ewropa trid taġixxi u int m'intix qed tagħmel dan u għal daqstant nixtieq nenfasizza li aħna qed nitolbu ħafna iktar minn għandek milli inti sempliċement tgħidilna li din hija kwistjoni sensittiva din mhijiex kwistjoni ta' sussidjarjetà hija prinċipju ewlieni tat-trattat tal-Lisbona u trid taġixxi dwaru. L-aħħar punt dwar l-etikettar tal tal-ikel. Għandek il- um, mer Ġermanis għawnek, imma e, il-maġranza tal-parlament irrit dan, irridu kettar fuq l-oriġini, oriġini dwar l-ikel. Il-maġranza taħħom irridu ek. Imma jekk inti tgħid imma le aħna fl-istudju tagħna il-maġġoranza tal-konsumaturi ma jridux, jien kont qed naħseb li l-Parlament Ewropew qed jirrappreżenta l-maġġoranza tal-ċittadini Ewropej jekk il-maġġoranza tal-Parlament qed jitloba. Ma tistax tgħid dan mhux se nagħmlu minħabba studju, eh, inti qed tinjora maġġoranza tal-Parlament li tirrapprezenta dawk iċ-ċittadini. U jekk intom intomx konvinti qed inħoss li din hija xokkanti għaliex mhux qed tisma' lil maġġoranza tal-ċittadini minkejja dawn l-istudji vagi li qegħdin tippruvaw tirreferu għalihom. Ġifieri tridu taġixxu fuq l-oriġini tal-ittikettar issa. Grazzi. And now for the hefty. Uh... Grazie. Grazzi. Għaw jgħat jien, komissarju. Xtaq nirreferi għal xi studji riċenti. Tal-Aġenzija Internazzjonali fuq ir-Xirka fuq il-Kanċer taħt il-WHO li qal il-element li huwa l-ikbar erbiċida li jintuża fid-dinja bħala xi ħaġa eh, ta' kawża l-kanċer. Eh, Prezzi oħrajn pal insettiċidi ġew klassifikati pal per eżempju per eżempju li kawżaw il-kanċer u prodotti oħrajn li ċertament ġew klassifikati pala jinterferixxu fis-sistema tal-endokrina. Eh, kif nafu il-suġġetta saħa pubblika hija kompetenza tal-istati membri issa, irridu naraw safej nistgħu nagħlqu għajnejna għal dawn l-istudji xjentifiċi li juru li qegħdin jiġu miksura drittijiet fundamentali ta' ċittadin Ewropew bħalwa dritt tas-saħħa. Allura qegħdin nitlu fil għafas ta' mediċina li hemm sejsa fuq il-prova, provi li inti kif inti taf diġà huwa element tassew importanti u tal-rabtiet li din il-mediċina baża tal-evidenza għandha ma' każijiet farmaceutiċi. Għaxem hemm sensiela ta' setturi li ma jiġux meqjusa bħala interessanti mill-perspettiva tal-suq fil-kas tal-medicini eh, pubbliċi. Hemm ukoll fosthom it-tilqim għal-pandemiji palmi għal-ebola u mm, mod iktar sorprendenti eh, ċertu medicini eh, antibiotiċi li jistaw jelbu il-resistenza mikrobika. Dan hija realtà Tana, Lu dawn qed narawhom minħabba l-każijiet um, l-industrija tal-farmaceutika għandhom ħafna seta. Għaliex minħabba sistema tal-privattivi tal-patents li fuqhom jiffissaw il-prezzijiet, jirregolawhom, e jirmitaw ukoll e jirregolaw ukoll ir-riċerka għaliex dawn industri farmaceutiċi jopplikaw dawn il- prezzijiet inkrementali ġifna drabi da mumiex għabbażi ta' innovazzjoni ta' veru għabbażi ta' drogi, eh, medicini eh, li diġa jeżistu imma ta' skont li jrid s-su. Ġifiri fil-verità ma jkollniex innovazzjoni u fl-aħħar nistgħu ngħidu illi l-industrija tal-farmaceutika jizviluppaw dak li huwa aktar interessanti għalihom. Fafna drabi fi fil-mija ta' riżorsi finanzjarja tagħhom huwa destinat għal 10% tal-mart illi jundhom influenza kbira fuq skala kbira. Aħna l-ura ħriġna b'din it-teorija fejn aħna rridu nkunu nafu Eh, jekk irri xannix bżon illi konna industrija farmaceutika kbira hawnhekk li ċentru ta' riċerka fej tista' jinkludi l-istati membri kollha li min jinteressah jieħdu sib ta' is-settur eh, li jieħdu sib ċertu affarijiet li l-industrija oħrajn tal-farmaceutika ma jgħusux importanti is-soltu. Mela naddi għal-komissarju wara l-ewwel round ta' mistoqsijiet biex jitina xi mitweġiba eh, importanti u tlik jekk jaġbu komissarju naqqas naqra il-kommenti tiegħek għal sebat minuti peress li lista twila ta' kellima għax eh, għanna għamna mistoqsijiet l-kommissarju. xogħol diffiċli li nipprova naqas il-mistoqsijiet tiegħi għal il-mistoqsijiet kollha, il-soġibi koll kollha, mistoqsijiet kollha il żmien qasir. Nix nwieġa fuq il-resistenza tal-antibiotics għawelnet, u resistenza tal-antibiotics għal-mikrobi. Mm, eh, Issa għandek tittara mill-led veterinarju mnat tal-bniedem. Naqbel miegħek u jiena naqbel li għandna bżonn nappoġġaw approċ ġeneralistiku u olistiku. Enħarsu lejn il-nutrizzjoni u dak il-profil. Dan dawn il-profili ta' nutrizzjoni għandhom xaqsmu ma' livelli pal-muma ta' eh, xaħam sa' sirat il-mel u t-sokkor dawn huma neċessarju għaliex jiżenraw illi dak li jgħidu il konsumatur l-informazzjoni nbatu l-konsumatur mhuwiex qarriqi. Ovvjament, naf li qegħdin lura. il-Komissjoni għadha qed tirrifletti fuq kif ħa tiffissa dawn il-profiles sa' nutrizzjoni. U aħna għan proni gudjaw dawn il-riflessjonijiet. Irridu naċċettaw illi dawn il-profiles illi mumiex dwar e, il-riski il imma huwa dwar ġestjoni tar-riskju, dwar il-mart kroniku, dwar il-prevenzjoni, u il-protezzjoni u ħarsin dwar il-komplessità kollha jiena ma nistax nimmaġina pereżempju tabib e, li ħajġi kontra l-obeżità li ma jiġbix attenzjoni fuq kemm fuq l-importanza tal-li ma tikolx ħafna mel u rab u sokkor nafu kemm kompless l affari kemm komplessa l-affari. Imma mur kuħat laqas il-pajjiżi kollha jaraw għal istess jiena nixtieq ngħid li aħna għadna qegħdin nirriflettu dal-mod. Fuq il-reżistenza tal-mikrobi. Palissa għanna l relazzjoni ta' laqsma li huma l-iktar importanti li huma dejjin. intu intom semmejt li Ikkun ħaġa tajba li naraw possibiltajiet li nwessaw lat il-bazi legali. Barissa ma nistax naġixxi imma naf illi nistgħu nużaw istrumenti kollha. Bil nżommu qdim għajnejna li naqsu użu mhux meħtieġ ta' antibiotiċi. Li naraw illi il-medicina kontra l-mikrobi tintuża sew kif li ma li kif ukoll fil-bniedem li nipprevjeni ovvjament l-infezzjonijiet tal-mikrobi. Mm, inti semmejt eh, alternativi forsi pala trattament. Eh, ovvjament jekk ma mal-imsieħba kollha biex eh, nraznu dan ir-riskju tal-effetti antimikrobali hija importanti ma inti semmejt l-istrument il-monitoraġġ Nitkellmu dwar it nej is-saħħa tal-bniedem u veterinarju. U jina lest illi dawn il-mistoqsijiet inresaqom fuq livell ta' konferenza u koll fil-prezenza tal-Latvja. Aħna na ċans li niskutu per t-TB u resistenza għal mikrobi għal dak li huma drogi għal medicini għal TB. Imma aħna irridu nużaw Neħna nħolqu sistemi ta' sorveljanza u monitoraġġ ikun sabiħ li aħna jkollna eh, li konna l-użu ta' antibiotiċi fil-qasam eh, fil-qasam tal-resistenza tal-mikrobi. Fuq l-innovazzjoni u r-riċerka. Għana għek u ktib tajja fuq il-kontroll biologiku, mikrobiologiku, ċienza tista' tuża affarijiet oħrajn mhux biss antibiotiċi biex tiġilet il-mard. Imma anki antimicrobials illi jġildu kontra ċertu mart li huwa ta' infezzjoni. U bekk nistgħu nappoġġaw da tip ta' innovazzjoni. U l lura ma jistgħux ħarsu biss lejn noqogħdu u antibiotiċi ġodda. Matthias Grote raised questions about TTIP, about access to health care, about cross-border dire uh, uh, cross -border direction. Fuq direzzjoni transkonfinali. Fuq kwistjonijiet sensittivi. U fuq iskandali li kienem fuq tal-idamajd. Għajnaqdu ma' TTIP l-ewel. Inti għedt li minna ħala tal-Atlantiku ma tantx xaqblu magħha. Imma miż naħat. Irridu nħarsu nejn sitwazzjonijiet fejn kulħadd jirbaħ. Importanti di għal xi studji li saru qabel ċertu negozjati jindikaw li l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea tista' dibenefika minn 190 biljun euro fis-sena. Imma mbagħad mill-Istati Uniti wkoll jistgħu jibbenefikaw. Ovvjament jinkludi opportunitajiet tal-Unjoni madwar l-Unjoni Ewropea kollha l-industrija u mhux biss għall kumpaniji kbar imma anki eh, SMEs. jina nemmen bisih. Illi il non-tariff barriers, il-xkil li ma nafx ma tariffi. Jek għat nitkellmu dwar sistemi ta' kontrolli ta' mm, pisa amministrattiv u kustjoni li niskelmu dwar standards u kwistjonijiet tekniċi kollha li joħolqu numru kbir ta' ta' ta' intoppi dawn mhux ġdejn ġustifikati għandna bżonn nisħu fuq it naħija tagħhom mal-Istati Uniti. Iva, rridnejt li aħna għanna eh, skadenza l-2015 u bil-bidu tal-2016. <clears throat> Aħna rridu eh, konna implementazzjoni tajba ta' din id-direttiva u jiena qed inkomplu bi diskussjonijiet tagħna mal-Ministri tiegħi tas-Saħħa rigward it-titjib eh, tal-obbligi tagħhom ovvjament marbutin ma li nħolqu reference network ma stati membri kollha. Jina l-idea li niprofa nħeġġeġ l-istati membri biex fl-2016 jibdew dan l-opportunitajiet il-ġodda biex bibini bibin il-pazjenti tagħna biex ikollhom iktar aċċess aħjar għat-trattament. Ovvjament għandek hemm mistoqsija diffiċli hemm xatt ma' rimbors. Kull il-Ministri kollha qajma dil kwistjoni mhix ċara l-biċċa. Jridu niddiskutu u naraw kif għan nittrattaw din il-ħaġa. Aħna semmejna hepatitis C Imma se nitkellmu dwar ta' di transkonfinali importanti li jkollna strumenti tajbin ftejjin konġunt tal-rekwiziti involuti biex nejnu l-istati membri biex jixtru it-tilqim. U jużaw dan il-sistema ta' xiri konġunt. Ovvjament dawn huma kollha kwistjonijiet tekniċi li jridu nitlu fihom imma xi kompless immens imma nixtieq ngħid li però qed opportunità tajba li niftħu bibin għall-aċċessibilità għal dawk dak it-tilqim li huwa għoli meta marbut ma' hepatitis C. Meta jepper inħenġu l-istati membri li naqsu l-ispejjes, jaqsmu l-ispejjes u responsabilta komuni. Inti kol semmejt it talidamajt l-iskandlu ta' 900 pazjent, persuna. Li ma sax inwiġbek il-lub fil-verita li ma triq għanna. Naqbdu. Imma lest jiena li nindiskutu ma l-istati membri kollha ma gvernijiet kollha Spanja, Renju Unit, l-Iżvezja, Ġermanja. Importanti ħafna lina li aħna niftu bil-bintana biex ikonna skambju ta' femijiet u nejnu dawn n-nies imma ma jistax jinwiġbu għak il-lumot iktar konkret. Impossibbli di. Sam, dak li għal membru tal-Parlament pieħa. Iva, ġeneralment l-implementazzjoni fil-sema l-implementazzjoni hija priorità. U kummissjoni għandix bżuskun eh, gwardjan ta' trattati. Imma għanda tivverifika verifika l-implementazzjoni u d-gverna l-implementazzjoni. Ovvijament jisat membri jidur jimplementaw id-direttivi, imma irrid ikun hemm valur miżjud li jinħoloq permezz implementazzjoni aħjar u l komissjoni għandha xogħol li ta' stess fuq ta' iġida kontra tabak, il-pusta l-alkohol, l-obezita, eh, li tiskan dwar il-profili ta' nutrienti, jitnejt kalmu dwar l-istrumenti tagħna fuq kif Nirdu nittrattaw dawn, nużaw dawn l-istrumenti. U ntombu għajdajnejna li ħana rridu naraw il-rizultati, naqbel miegħkom fuq il-atti leġislativi, atti delegati u t-implementazzjoni. Inti staqsejtna dwar il kalendarju, iva, għanna, eh, diskutejna eh, f'Diġi Sante. Kif nistaw namlu monitoraċ ta' kalendarju tal-direttiva tat-tabak. <clears throat> Għalija, ma kux aċċettabli illi konna illi aħna ħanqod nirġaw mm, nirġaw niftħu bibin fuq id-direttiva ta' tabak issa. Irridu nġildu kontra l-użu ta' tabak. għanna ċertu komponenti attivi fuq id-direttiva tal-2016 hija deadline, skadenza, u aħna irridu naġixxu u irridu nżobu sotu. Palissa qegħdin nikkomunikaw ma' gvernijiet kollha naraw il-possibiltajiet biex nimplementaw il-direttiva ta' tabak fil-post. X'faċli però l l-approċ tal-lobbies. Tom tafu daw l-argumenti li jem għat jitkellem fuq l-iktar perdu transitorju twil, li tabak mux perikolus, u xnafjien, jina naf, daw l-argumenti minn fuq sisfer. Imma, dik mux serja, dak li huwa serja, il-fat li jem il-mewt, prematur, mewt bikri, għax hija tal-missija li l-Ewropa eh, għandha dan it-tip ta' mewt ta' etta zaħira jew mewt eh, bikri minħabba eh, affarijiet bħat tabak, per eżempju. Issa, fuq il-prezzijiet. ħaġa serja ħafna. Jina kena diskussjonijiet tiġi sante fuq għadi. Aħna lestin inniftu diskussjoni fuq it-trasparenza. U s-sistemi ta' trasparenza li nħolqu fil-qasam tal-prezzijiet. 28 pajjiż iridu ikollhom sistema aktar trasparenti meta marbuta għal prezzijiet, kusini ta' prezzijiet. Ovvijament, jestramba ħafna li tara li hemm esportazzjonijiet minn pajjiż għal ieħor illi joħloq diffikultajiet minħabba prezzijiet differenti. U ovvjament naħna naraw problemi kbar u l-possibiltajiet illi jintejbu it-trasparenza u miżuri ta' trasparenza li huma marbuta ma' mekanizmu ta' prezzijiet. Nixtieq ngħid illi fil-fema tiegħi tant hija kwestjoni sensittiva u serja għal miljoni ta' ċittadini Ewropej li jridu nistaqsu ovvjament l-istati membri verament hija fidej l-istati membri. Imma mela ħatana aħna lan tana huwa nkunu attivi li nħeġġu l-istati membri. Naraw kif noħol u round table komuni u gruppi ta' ħidma li trattaw kwistjonijiet fuq trasparenza fil-prezzijiet. Dik bżon evalwazzjoni ta' teknoloġija li serja għan titkellem dwar il-tamir teknoloġiku. Dan ifisser li ħana rridu nkunu nafu kif u għalfej dawn u kemm ħajiswew dawn it-tamir. Għaliex dan huma proċessi li jendu jiġu analizzati kemm ħajswelna flejjes ħadd ma jaf. Għalhekk għandna dawn is-sassijiet ta' trasparenza. Issa mistoqsijiet li huma marbuta ma' dawk ta' kollegi tal-ħodor. TTIP il-benessri tal-annimali u daw l-affarijiet. Mela, fuq it-TTIP. Naqbel miegħek bisħieħ. Aħna kontra li naqsu standards u għavveru minn dan ma nistawx niddiskutu fuq standards imma irridu niddiskutu fuq kwistjonijiet iktar pratiċi kif għalfej u xfatta ċertu prodotti il-operaturi tagħna kummerċjali ser jipprovdu l-istati membri i imorru biss fis-suq tagħhom tas-suq Stati Uniti perdu ta' xar snin ntajjeb li naqsu l-pis amministrativ u naqsu l-possibiltajiet li nikkomunikaw mod iktar maġel. Minna tal-Istati Uniti jridu naraw nejdu l-Unjoni Ewropea li faġaħat sieħa miex mhuwiex stat membru, mhux prinċipi ta' stat membru għal stat membru. Għax ovvjament b'istituzzjonijiet ta' kontroll, naħseb hemm approċċi differenti li huma marbuta bol unjoni Ewropea. Jekk aħna għandna evalwazzjoni ta' EFSA, il-fbib intana huma miftuħin għal suq wieħed komuni Ewropew. mill tal-Istati Uniti il- hija differenti s-sitwazzjoni. Jizin diskutu ovvjament, imma da mandux xaqsam mal standards tagħna specialment fuq il-miżuri sanitarji fitosanitarji jew is-saħħa tal-annimali. Is-saħħa tal-annimali hija possibilità tajba ħafna li inti tiftaħ ċertu bibin fid-diskussjonijiet sabiex tipprovovi l-standard sana tal-benessri tal-annimali. Għax tajjeb li toħloq il- skambju ta' femmijiet, t-diskutijom daw, ma nixċinna għet illi. Per fuq trasparenza. Eh, tkun trasparenti? Għadkom xie dubi, mela le? naħna lesti diskutu daw l-affarijiet naraw kemm ħannu komunikaw. Għaxe trasparenza hija fuq l qoċċata wara kollox. U aħna nridu naqsu l-informazzjoni li qed qarraq. Fuq il-benessri tal-annimali jinti semmejti it-Trattat tal-Lisbona. Sabiħa, Jiena naqbel maħħa, hija semmejt it-trattat tal-Lisbona fuq l-alkohol u tabak, l-alkohol u tabak, e dan huwa mnaqqax fil-trattat tal-Lisbona, mod konkret. Taqsirinx fuq il-strateġija, hija sempliċi. Irridu nirraġixxu fuq strumenti reali illi aħna għandna biex innaqsu l-alkohol u l-użu tat tabak fuq livell tal-Unjoni Ewropea għax reġija waħda biss għandna biex innaqsu l-abuz strateġiku. Eh, eh, il-rabus eh, ta' dan it-tip, l-istess l-annimali, u l-benesċi tal-annimali. Mhix biss dwar strateġija vera rridu niskutu fuq possibilitajiet ta' kif nistgħu nimplementaw u kif qed jimplementaw l-atti legali fil-post. Jien l-bira, il-problema kbira jiena l-bira għajt ma' xinġiewx li rewli li rewli ritrat, ritratti marbuta ma' situazzjoni tal-ħnieżer u d-direttiva tal-ħnieżer. Tassew tal-wax dawn ir-ritratti. Allura rridu naraw kif aħna attivi fuq il-post. U irrid ngħid iva lesti ngħid iva aħna lesti illi nkunu attivi u nsegwu dawk is-sitwazzjonijiet u nużaw istrumenti li għandna. Għaxċeħ konna liġi ta' qafas tal-benessri tal-annimali. Ija s-sistema ta' kolleġjalità, l-istati membri li jkunu jistaw jiddiskutu l kustjoni kollha l-alternattivi komla xirka komplessa. Jiet ngħid mhux qed ngħidilkom mhux nkun attiv, imma l-ewwel irridu nsibu approċċ komuni. Ma nistax ngħidilkom illum li ma l-aħjar triq li għandna nieħdu għax jidu u lew li ma ma possib l-aħjar possibbli tajt biex intejbu l-standards tal-benessri tal li strateġija tal lum mexxu l-qoddim dan il-mod. Jew inkella għajmu mistoqsijiet fuq il-possibilità li nibnu atti legali ġodda jiena. Però ovvjament bil-qab kollha e- estil li niddiskuti mhix kussjoni magħluqa imma hija kussjoni ta' kolleġjalità. Irridu niddiskutu kollox. Ma sabax taqbatu deċidijek, bġibu laħaq t-tikket tikketjar Mis-sazzjeti e l-tweġiba tiegħi di iva jiena responsabbli. Jiena nixtieq nqis l kwistjonijiet kollha tal-kwistjoni u niddiskuti l-aspetti kollha ekonomiċi, soċjali, tas-saħħa għal-bija. N-diskuti kolla aspetti li huwa marbuta ma' suq komuni u situazzjonijiet illi ma jwassux għal frammentizzazzjoni tal-suq komuni Ewropew għaliex mhux faċli li tgħidha li Hemm ħafna kontradizzjonijiet fil-proposti. Għalfejn qed nagħmlu daw nissegu dawn l-istudji. Għax aħna nafu li jiena ħankun responsabbli għal soluzzjonijiet li rridu nieħdu jisu l-komplessitajiet kollha Issa fuq it-tibi, taj, grazzi tal-li għajem dan il-mistoqsijiet. Kif tafu l advja Hija l-esta, il-presenza l-Latvjana hija l-esta li tagħmel konferenza fuq it tb tuberkulozi, ħeġi maddiħla għal-sehdi. U stidnu pajjiżi ġirin ukoll. Nixtieq ngħid li it-tibija huwa fenomenu soċjali Inti tisaqsin din l approċ tiegħi? Ma nistax nitrattaw it-tibi mingħajr ma jkollna sistemi u strumenti soċjali, għax dawn huma gruppi vulnerabbli b'nies per eżempju, eh, nies li eh, eh, mavrut fi droga, ħabsin. Inħarsu li jibli il-gbar. Kemm għandek nies li jgħixu fit-triq? Potenzjal kbir li jaqbadhom tuberkulożi għandek l aspet soċjali. Fuq l um, elementi li jifixklu s sistem endokrinali u għahrajn, is-sustanza attiva tal-glifosajd fuq dal-kwistjoni eh, l-evalwazzjoni għadha għaddejja biex il-Kummissjoni tkun tista' tiddeċidi jekk tapprova l-perjodu ta' glifosajt bħala sostanza attiva f'użu tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti. U din evalwazzjoni hija mistennija li tiġi finalizzata f'lejla ħar tas-sajf. Kemm dan ħajkun influenzat mill-riżultati ta' report ta' RC jistaw jiġi ġudikat biz la darba rc jituna d-dejta tal-istudji tagħhom, tal-ċerka tagħhom. Aħna l essi nieħdu mm, mm, azzjoni immedjata għabbażi ta' din ix-xjenza u skont standards ta' sikurta legali. Nal-esti naġiċu mill-aktar fis għaxem ċertu proċessi li qegħdin segwu bat nofs is-sajb fan nkunu qegħdin naraw ir-riżultati. Grazzi tassew. Mela kienet weġibit twal u wissa għandna dejjem il-problema. Għandna 18 talba għal għal mistoqsija. U ma tantx fadlinna ħin. Niproponi kollegi kummissarju li tamlu mistoqsijiet qasra minuta l-kull kellim. Umbaħt tirċivu bil-miktub eh, jekk il-kummissarju jrid u jaċċetta il-tweġiba. Eh, Għallix aħna ma nix bisiet għal għad-dispozizjoni tagħna. Mela, sinjor Arrivali Gardini, għan prova fuq il-profili nutrizzjonali. Jina nitama li il-vot tal-lum 50 ruħ li jirdu jneħu u għajnuna biex il komissjoni tispiċċa riflessjonijiet u tabbanduna strategija li ehm, ipprovat taqbess il-limiti. Inti taf li aħna ma bħala tabib ma nistgħux nħarsu biss lejn ħaġa waħda biss, eh, tip ta' ingredient waħed biss. Imma li se tkun dieta komplessa kompluta eh, bil-eżerċizzju u xnafil. Ġifieri ntajjeb li konna dan il-approċċ holistiku għaliex aħna rajna wkoll hawnhekk għandna il- qed naraw il-konsekwenza estrema hi li huwa il traffic lights, it-traffic lights tar-Renju Unit fejn inti għandek hawnhekk għandek il-żejt ta' zabuġa DOP u biologiku organiku. Zewċ e, e, e, dwar l-ħomor u l-ħalib b'daw l-aħmar wieħed biss imma naħseb aħjar namlu il-xorb il-limonati per eżempju bil-daw l-aħmar mela l-ħalib Allora naraw eżattament kemm affarijiet imorru għall-estrem ma jaħdmux imbagħad. Grazzi. Sorry. E, gospodine povjereniče, ja vam se zahvaljujem na vašim stavovima koje ste izrekli do sada vezano za TTIP. E, kom tal-opinjonijiet fuq TTIP. Jina nishtiq nkun nafx kif taħsibha fuq is-saħħa brabta ma' TTIP. Taħseb, naħna nafu dan jista' jkollu rwol pożittiv it-TTIP, speċjalment għal dak li huwa l-mart rari jew eh, clinical trials. Mm, eh, nafu li skambi ta' informazzjoni bejn iż-żewġ partijiet eh, jistaw waslu għal iktar progress fil-medicina. Però għan ċertu tħassib. Il-pubbliku għat jibżali ħajdan titi bħajkollu impatt negativ fuq il- sistemi ta' saħħa ta', ta sistemi eh, Ewropej li jista' jwasal privatizzazzjoni. Is-sistema Ewropea u dik Amerikana lina ma jidirniex li hija waħda favorevoli waħda tajba għax tifavorixxi biss dawk li għandhom iktar flus. X'taħseb dwar di? Grazzi Vobelet. Grazzi ser jina jetawnek u d l-lemin. Tax mistoqsijiet fil-qosor. Inti semmi il-direttiva fuq drittijat pazjent u il-skura ta' saħħa transkonfinali nafu aħna li din hija direttiva pittos ġdida. Nafu wkoll però li qed hemm bosta problemi finanzjarji, amministrattivi. Inti tagħmel xi tip ta' valwazzjoni sabiex inkunu nafu lej li ma naħanħaxa il-bu il-pazjenti fi għalfi ħajja ċaqalqu eh, u kifet inti semmejt eh, semmejt ħafna mediċini Eh, fuq it-tip mistoqsijiet fuq it-titip, hemm isma' mistoqsijiet anki fost għaqdiet tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa fuq il-mediċini, fuq il-pressjoni potenzjali tista' tiġi mill-Istati Uniti, fuq il-price setting fl-Ewropa biex ikonna approvazzjoni tal-mediċini. Tista' tiġi xi ħaġa dwar dan? Nidi xejjen il-liberalizzazzjoni potenzjali tal-mediċini eh, fil-politika mediċini fl-Istati Uniti. Grazzi, eh, jgħid l-onorevoli Pok. Jina ħaġa waħda li jina ma semmejċ, ma smajċ l-ġenda tijak fuq tal-pesticidi, għallura n-mizaqsija kċkejkna. Eh, Naxinu il-destin tal-dokument tal-linja gwida fuq il-prodotti eh, u biex jizaw il-pjanti u biex jintizaw u biex jħarsu il-naħal Eh, kien hemm serġa diskussjonijiet issa jew u dejjem bejn is-servizzi, inti taħseb li però hemm xi raġuni għax għadda dewwin kollu x'inhu destin ta' dan id-dokument. X'ejġi minnu? Grazie Sur Duncan. Grazzi sensom fil-qosor, jina wkoll nix nitkellem fuq it-TTIP. Eh, jina eh, naqbel iktar u iktar ma jmur ma' kollegi oħrajn li jittinkwetani ħafna meta nisimgħu dwar li fatt li mhux se jkun hemm divinizzjoni ma sax nifhem għala. Jrid ikun l-iktar standards possibbli li huma li possibbli u naraw konna fiduċa fihom. U mmexxu l-qudiem mod sod naf il-speċjalment eh, mill-parti tal- eh, ta' soċjalisti jaqbel u jħarġa li sorprendent ma sorprendent qed naqbel iktar minn kol ma jmur. Fil-konsekwenza tiegħi għandna ħafna eżempji ta' pereżempju ġobon ta' l-ekum black pudding il-mazzit u li jridu naraw li jkun hemm il-standards ta' sekurtà illi jintużaw għal dak li huwa wkoll il-tikketjar. Issa fuq ir-regolamentazzjoni ta' kontroll, irid ikollna l-istandards iktar għolin meta niġu għall allokazzjoni tal- tal-miżati kulħadd irridu naraw eżattament li jkollna naqxa ħaġa komuni bħala standards għax mhux kulħadd huwa l-istess. Għax meta niġu għall-miżati aħna rridu ħarsu lejn il-kwistjoni ta' susserjetà però wkoll. Inħallu fidel istati membri li jfissawhom f'qafas li huma għal għalihom. Grazzi, Onorevoli Bear, grazzi. Signora Bearder. Jina nħu għas sarju li jinti daqsek impenjat lejn standards. Jina nkwetata fuq grid element kemikali toħloq food poisoning għawi ħafna li mill-istudju ħarġet li jistaw jaqtaw dan, jaqtaw għadi jekk iddaħlu kol il-regoli fuq is-salmonella. Fir-Renju Unit 300.000 fruħ fis-sena isfaw Eh, waqgħu taħt taħt l-infezzjoni. Fuq il-ukoll il saħat tal-annimali. Meta inti tħares lejn il-fnik huwa l-ikbar, l-iktini ikbar annimali li qed jiġi eh, mrobbi, palissa eh, memx standards għal-jom U li qegħdin eh, jiġu mrabbija f'kondizzjonijiet li huma tassew xukkanti. mille per Suizza. Jina, inti semmejt li mosta tamel konċezzjonijiet li ħajmorru kontra s-sikurta u s-saxħa Imma, jina nemminek imma fil-verità aħna jistaq nitkellmu mal-Amerikani fuq it-TTIP. U aħna tmanniex suq Ewropew uniformi, per eżempju mill kroazja l-prodotti illi jiġu f'pajjiżna e huma prodotti tal-ikel illi m'għandhomx tikketta konformi. Allura su suq Ewropew mhuwiex uniformi fir-regoli standards tiegħu Għajt di forsi jati mistoqsija li tegli li għandin għamel komissarju ta' negozji imma u komerċali imma mistoqsija tijajja nistaw namlu għalix nitilqu me suppozizjoni illi memx differenza bejn tramutana u nofsenar u zona euro u zona non euro ma fil-verita hemm dawn id-differenzi x'nistgħu nagħmlu ħabba dan suq interni mhux uniformi. Ingrazzi. fil qassor bilux kien hemm inizjattiva pal grupp ta' ħidma li jaqgħat l-sensitivitajiet u l-dijat kollha politiċi fuq l-industrija ta' tabak. Kien għandi tliet mistoqsijiet għalik. L-ewwel wieħed hemm ftehim ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-kumpaniji kbar ta' sigaretti sal-2009 u id-danja li renda 2.5 biljun euro. E, dana jinti dan dan huwa ammonti kbar ta' flejjes ta' dawn il-ħafna minnhom l-industri legali ta' sigaretti qegħdin jagħmlu. Issa l-Olaf ħassem f'parteċipazzjoni ma' Philip Morris Internazzjonali biex jiddiskuti li kunem tiġdid tal-sistema li diġa edha, tal-status quo. Xini, situazzjoni? Issa, fl-20 ta' Deċembru tal-2013 ratifikajna il-protokoll fuq il-ġida kontra t-tabak, inti t dinaj l-Unjoni Ewropea ħadd ratifika dan il-protokoll jekk iva meta. U l-aħħar punt il-ħolqien ta' Fond Ewropew għal ħana kuna dirġajni ħal fond ta' tabak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 jissu jħolvenni, jħna, mux naħeb suġġet, ma problemi li jħna ma nafux bizzejt fuq suġġet, il ħafna ċittadini Ewropej ma tanċet jafdaw minħabba dan fat li mem nuqqas tarfin espert. Inti per pisa semmejt il-problema tal-ġebbo. Il-Komissjoni qed tippjana li sistema ta' autorizzazzjoni għal GMOs ser tinbidel biex eh, tagħmel tajjeb għal effetti fuq żmien twil tal-ġitti eh, tal-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u li tfova tnaqqashom. Ma jistax ikun inti tieħu affarijiet li kollhom ġeni trasferiti fihom u kollhom effetti li ħana ma nistgħu ma nafux bihom u jiġu approvati. Grazzi. Kerim li mis. Xtaqt biss nsemmi dak li qal sur Juncker. Semmew regoli differenti u proċeduri biex iwafu l-GMOs e, iktar il-qoddim ħafna proċeduri voluti hemm it-kabbi, manufattura, produzzjoni u importazzjoni. Itti semmejt proposta li tista' tinkixef iktar il-qoddim Iżda intom iskom qegħdin issejsu ruħhom fuq il-proċedura tal-opt-out semmew ġennar. Dan ukoll mod kif niddemokratizzaw il-possibilità li nippermettu li l-GMOs jitlu fl-Unjoni Ewropea jiena tassew sal-pajjiż fuq għali. Fuq dal-approċċ qed jadottaw il-Kummissjoni meta niġu għal demokratizzazzjoni tal-liċenzja jew proċedura ta' awtorizzazzjoni. Issa l-istati membri suppost għandhom opt-out. Ma dabu konformi ma dak li qal Sur Juncker. Kien hemm ukoll proposta oħra li ħarġet illi tneħħiet imbagħad biex opt-out ikun possibbli. U inti qed tikkontraddi xi dak l għal Juncker bażikament. Grazzi, s sur Hekk. Grazzi l kulħadd, grazzi ċer, komissarju. Nixtieq niġu għal prevenzjoni għaliex is-saħħa hija l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna u li ħaġa ħaġa rridu nibżgħu għaliha. Ovvjament affettwa l-produttività tas-soċjetà wkoll. Il-mart f'ċirkolazzjoni hija l-ikbar problema minħabba nutrizzjoni ħażina hemm wisq xi ħamli qed jiġi konsumat ġejjin mill-annimali li fuq minn 50% ta' Ġermaniżi huma obeżi. Għandek tfal patoloġikament obeżi b'diabeti tajp 2. Dan qed jola n-numru. Jekk aħna nridu waqfuh dan irridu pjantazzjoni attiv biex innaqsu il-prodotti ta' ħalib u il- zokkor u l-mel u l-konsum tal-laħam. Għalfej konsumaturi qed ngħidulhom illi il-laħam huwa tajja għalik. Anzi sittik l-enerġija. Meta huwa responsabbli għal resistenza antibiotika li qed tiżdied. Is-Sinjor Angelik Delaja. Grazzi. Għadwa tajba l-Kommissarju. Fu il- dak li ħawdu l-sistema endokrinali tista' tgħidilna xinu għu skadenza l-istudji u barra minn hekk meta ser terġgħu eh, tmorru lura għad-direttivi illi diġà jeżistu etiketar ħan nishtiq ma nsemmix eh, nerġa' nsemmi kwistjoni biss biex ngħid illi jridu informaw il-konsumatur Ewropew biex jikkonċiljaw dan ma ikel li jixtru naraw importanti li huma jafu minn fejn ġejjin l-ikel li qegħdin jikkonsmaw. Assa, għal dak li huma l-ikel il-ġdid, nixtieq ngħid li intom diġà tajtu ċertu elementi imma dawn huma kwistjonijiet illi aħna rridu insegu u eh, l-intervent għandu xaqsam ma' strategija tal-alkohol. Intom fil-proposta tagħkom preliminarji tkellim semmejtu strateġija eh, ma mixtieq ma kunx eh, hija tkun sistema ta' proibizzjoni imma ta' ta' ta' ta' ta' li tippremja dak ikun jekk ikun qed jagħmel tajjeb. Grazzi, Sur Brannan, jiena qed nitkellem fuq il-meat rinsers Eh, fl-1997 hemm ċertu laħam illi għaddew minn rinses ġew eh, probiti. Issa eh, s'issa hemm erba' minnhom daw rinses qed jintużaw u Friends of dirti tgħidu li l jridu jneħħu l-proibizzjoni fuq waħda minnhom. Issa forsi tgħidilna monotoni li noqogħdu lura wis li nimbeżżajn. Imma Jaħna nejt, aħna preferu li nit isu pala kawti, ma rridux li aħna nitlu f'din is-sistema, kaw missjoni titolx fija di. Aħna għanna sistema ta' kolla ta' olja minn li huwa farm to fork, mill-razzet għal pjat l-għeja ma nħarbtux kollox minħabba il-negozjati ma TTIP post, ma jema na kompromenzawx ma l-Istati Uniti fuq affarijiet pal-mumar meterinses u oħrajn. Grazzi, zinra għokken għandi zewġ kussinijiet għantaw fil-qosor. E, l-użu profilattiku ta' l-antibiotiċi. Kemm promenali kif ukoll fil-bniedem li probli war. Aħna konna ħriġna braga li ċari li inti ma tistax tuża antibiotiċi sakemm għandek ġjanjozi. U dan jgħod kemm għal-animali kif ukoll għal-bniedem. Għanna bżon regoli l-istretti, hawnhekk fi Brussell huma jużaw e, għal bniedem jina kont esposta lija fil-fatt. ħafna minn dawn l-antibiotiċi jmorru ġol annimali u bat jirġaw jħorġu fin-natura kif tafu u nix kontrol fuq dan. U mediċini li ġew awtorizzati qabel esen il-fej memx evalwazzjonijiet isiru fuqhom daw, għalhekk tridu tagħmlu evalwazzjoni mandatorja u valida tal-mediċini kollha illi xorta li għadhom qegħdin jintużaw u f'ċirkolazzjoni llum. Biex ma naqodux eh, dan jinfirex fin-natura. Eh, jien mhux qiegħda imma l-assistenta hawnhekk ħadd tkun hawn kif ġifieri taħra' taħraf milli tweġibni għax qed nistennew biex naraw se twieġeb ma jkolli mmur. Thank you and now Mr. Balso. Elnök úr, köszönöm s-sot. Szubárca. Kummissarju, fit-13 ta' jannar, inti indirizzajt il-plenarja tal-Parlament. Brabta ma' dibattitu tanna tal-direttiva ta' GMOs u inti jett li kull stat membru għahiles li għazel jekk irriċ autorizza il-tkabbi tal-GMOs. Issa. il bdiwa Ungeriżi għandhom ċertu libertà taħt il-Kostituzzjoni tagħna. Forsi inti taf li dan id-dritt konstituzzjonali tista' taħrab minna. Jekk il bdiwa ta' prodotti organiċi jduru lejn nefsa. Issa l-Kummissjoni tista' tiddeċidi jew va fuq din kwistjoni, tista' jew taċċetta l-tema ta' EFSA jew tirfisa. Imma hemm il-possibilità li minkejja il-Kostituzzjoni Ungeriża fejn tgħid li hu possibbli li inti tagħmel dawn il-prodotti tal-GMOs, inti de kif tista' mbagħad taġevola ma dik il-ħaġa li eh, istati membri jistaw jazlu huma. Onorevoli Petir, grazzi. Hemm ħafna affarijiet li huma ta' teddida għall ikel tagħna kif qalu ħafna kollegi qabli wkoll. Biċċa kbira ta' parlamentari tal-ex komunità ta' ħidma Eh, għandhom dritt għal inizjattiva li jgħidu ma minnu eżentat mill-OGM GMOs biex eh, u minn flok jużaw eh, produzzjoni tradizjonali. Id-direttiva fuq il-GMOs li ġiet adottata fil-bidu ta' din is-sena ma permet ma tix, ma poġiċi li stati membri pozizjoni fejn li defendu ruħom mill kumpanija gbar tal-GMOs u l-interessi tal-multinazzjonali. Komissjoni kien qal li dis-sena ħajkun eh, proposta aħjar li tiġi proposta illi se tqis ir-rida tal-istati membri ta' biex iħarsu lurhom infushom mill-GMOs, ikunu eżentati mill-GMOs kiridu. U allura qed nistaqsik issa li ma' attività pala eh, kummissarju u fir-reviżjoni ta' daw li qed tipprova tieħu biex fil-fatt ikonna proposta, proposta konkreta. Riveri Zaroni. Tippermettu li ħanitkellem ftit bil-Litwan il-lingwa tiegħi. Kummissarju, inti għet illi kwalunkwe tiġdid ta' kummerċ ta' ikel ma' russi għandu jiġi applikata l-istati membri kollha iżda fil-bidu ta' jannar Ġewwa Berlin il-kap ta' servizz veterinarju russu qabel ma' din il-possibilità għal stati membri differenti. Naf li tkellemt mal ambasġatur russu għall-Unjoni Ewropea sur Tużov u dawn il-taħdidiet huma t-teddida mhux biss għal Litwanja iżda stati membri oħrajn tistgħu tikkummentaw fuq dawn in-negozjati bilaterali bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u r-Russja. Ħajkun hemm negozjati fissem l-Unjoni Ewropea kollha. Kif nistgħu inħarsu lil dawn il-pajjiżi bħal Litwanja illi tiġi medda mir-Russja. Is-sur Ġematikatis. Κύριε Πίτροπε, στην ανάλυση και στις απαντήσεις ερωτήσεις είδα πολλά Grazzi saret analizi ta' bosta punti li kienu pozittivi zdan nuqqas ta' ħin mux ta' dan favorina għadastant. Nixti nagħmel bis komment wieħed illi naħseb maġiex imsemmi sissa. Fi żmien ta' kriżi in-nefqa għal kura medika naqsu f'bosta stati membri, speċjalment dawk li huma taħt xi programm bħal ma tafu l-konsekwenza i illi s-saxħa pubblika tmur għallar. Għalek, għawnek l-Komissjoni, frapport minn tijaj, tlabt biex fis-semestru Ewropew indaħlu ċerta prioritajiet, per eżempju, il sostenibilità tal-protezzjoni tas-saħħa u titjib tal-effettività tas-saħħa u tas-sistema sanitarja u aċċess taħjar. Fuq din il-kwistjoni is-sinjali li tatna l-Komissjoni mhux tajbin program ta' ħidma ista mhux nara. Wis eh, sinjali minn kajal pjan Junker ħatħu inizjattivi sabiex nil-mitaw ta' mill-inqas l-impatt tal-krizi l-sistemi sanitarji fl-istati membri. Grazzi. Naddu il-mikrofonu wissa l-Onorevoli Meja. Nirringrazzja l-interpreti tal-li baqaw għawnek wara l-ħin sal aħħar mistoqsija. Grazzi ħafna fil-qosor ferm an sur Andrukaitis. Il-teknoloġija hija parti me taħdet it-tana u fl-Istati Uniti inti tara xi prodotti li jiġu mqeda fuq is-suq bħal kolza li ma jitqedux b'tikketta illi tiċċara li l-prodott huwa GMO, kif ħankunu nafu l-prodott u jiex għall-astant jew le modifikat ġenetikament, irdu namlu distinzjoni ta' xinu u xmux GMO. Grazzi tal kont fil-konċiza issa huwa ovvju li l-Kommissarju ma jistax iwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet issa. Nittama illi iwedna illi eh, għal dawn il-mistoqsijiet bil-miktub. Nitlob illi tibba t-tuġibiet li segretarjat sabiex u imbagħad segretarjat ikun jista' jaddijom lill-membri tal-kumitat. B'dan ħana l ullaqa najt li l-għalimis jmiss tal-kumitat Envi sejra tkun fit-30 u 31 ta' Marzu. Darba għal-darba ħra nirgrazzja l-interpreti tal- tal-li damu iktar mill-suppost. Grazzi.